Monsieur le candidat commissaire, Monsieur le Président. Sur Kommissarju eh, li ħanistaqsuk eh, il-mistoqsijiet, sinjuri, nitlob lill-membri tal-istampa sabiex jekk joġobhom iħallu s-sala, nirringrazzjaw tal-li qegħdin hawnhekk. Il-Komissarju kandidat ser ikun għad dispożizzjoni tal-istampa wara ismieħ tiegħu. Imma issa Nistgħu nibdew bil-ħidma tagħna. Ħanibdewhom malajr minħabba li aħna għandna tul ta' żmien limitat il-kandidat Lewandowski għandu dritt tal tliet sigħat la minuta inqas imma laqqas minuta aktar għax aħna ikolna inħallu is-sala biex inħalluha vojta biex ikun hemm ismiħ li miss. Din il-laqa dan ismiħ qed jiġi mxandar dirett fuq l-internet hija laqa pubblika tal-Kumitat tal-Budget il-membri tal-istamper membri tal-korpi diplomatiċi u membri minn istituzzjonijiet oħrajn edin hawnhekk ukoll preżenti u nsellmilhom din il-laqa edha taħt il-presidenza tal-Komitat tal-Budget flimkien mal-Komitat tal-Kontroll Budgetarju u nsellem li sur maġistris il-president ta' dan il-komitat u il-membru ser kollom eh, ċertu ħin biex u ma jamlux mistoqsijiet lill-komissarju. Il-Komitat tal-Bidja u l-Komitat Reġjonali fuq talba tagħhom ukoll ġew mistiedna u qaluli illi f'kull wieħed mill-każijiet ser ikun il-president tal-komitat relevanti illi ħajressaq mistoqsijiet fissem il-komitat tiegħu. Nixtieq nagħti merħba lis sur Janusz Lewandowski huwa l-komitat li huwa l-komissarju eh, kandidat għal programmar finanzjarju u l-budget da mhux ġdid fostna sur Lewandowski. Imma il-Kummissarju Lewandowski jew il-Kummissarju kandidat Lewandowski ma nafux. Allura, skont il-linji gwida għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni li huma stabiliti fl annesba tax tal regolament il-Parlament irrit jevalwa il-Kummissarju kandidat għabbażi tal-kompetenzi ġenerali l-impenn Ewropew tagħhom u l-indipendenza personali tagħhom. Għandu wkoll jevalwa kemm jafu il-portofol tagħhom li kollom u anke il-ħiliet tagħhom li jikkomunikaw. Nfakkarkom illi qabel ismi il-Kummissarju kandidat wieġeb bil-miktub għal ċertu mistoqsijiet e, tweġbit bil-miktub tqassamnihom lid-deputati kollha fil-lingwi kollha. F'issal huma wkoll disponibbli għatta dokumenti l-agenda per, eżempju il-CV tas Sur Lewandowski din qasamnija bl-Ingliż, bil-Ġermaniż u bil-Franċiż. Id-dikerazzjoni tal-interessi tas Sur Lewandowski din qiegħda bl-Ingliż. Il-mission statement ġifiri il-missjoni li il-Komissarju Barroso tal-Sur Lewandowski hemm il-mistoqsijiet li nataw il-Komissarju kandidat u t-weġibiet u anke litra li il-President Barroso bat l-Komissarji biex jarrafhom illi ġew maħtura pala kandidati. Sa ngħidilkom naraf fuq il-kondizzjonijiet ta' dan is Niskuża bil-qoddim l-komissarju kandidat u anke l-parlamentari li għawnek minħabba l-fat illi aħna għanna ħin biex nitkellmu limitat ħafna u stret ħafna u ħajkolli ir-wol ma tantx pjaċevoli li inwaqaf il dak li jaqbżu il-ħin allokat għal-jom. Għanna xar minuti għal-prezentazzjoni produttiva tal-Komissarju Kandidat u eh, hemm biss minuta biss għal dawk li jintervjenu. Mbagħad hemm il-possibilità ta' tweġiba ta' minuta mill-kummissarju u dritt tal-tweġiba mbagħad wara mill-persuna li tkun għamlet il-mistoqsija fil-bidu. Jew inkella membru ieħor mill-istess grupp jekk il-persuna li tkun għamlet il-mistoqsija tkun tixtieq iċċedi id-dritt ta' tweġiba tagħha lill membru ieħor tal-grupp tagħha. Imma hawnhekk aħna fis-sekretarjat ħa noddu b'mod rigorus il-ħin eh, ta' diskors għal kull grupp parlamentari b'tali mod li niżguraw li aħna nħarsu ir-regoli li aħna stabilixxejna lina stess fil-laqa tal-koordinaturi u biqbil mal-kummissjoni eh, anzi fuq il-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali u il-Kumitat tal-Budget fuq kif ħanqasmu l-ħin. Menam ħajkonna il-prezentazzjoni mill kummissarju mbagħad eh, ikun hemm eh, il-ħin biex aħna namlu il-mistoqsijiet u jekk iqpa ħin eh, ikun jista' jagħmel ċertu kummenti biex nalqu laqa Mena, nibdew l-ewwel bil-preżentazzjoni ta' introduzzjoni mill-Kummissarju Kandidat Issu Lewandowski li se jitkellem issa. Grazzi ħafna. Sur President ijet warajja ma muxina jiena kont responsabli minn kif qegħdin eh, hawnhekk bil-qeda. nibda ftit kelmiet bil sint walidi, il-Pollak. X'qed nitkellem bil-Pollak? għax fi żminijiet diffiċli l-sin ta' kull pajis ikun eh, importanti biex tinżam l-identità nazzjonali. U jiena parti minn ġenerazzjoni li taf dawn iż-żminijiet, li tiftakar dawn iż-żminijiet, nafu xi prezz eh, titħallas u xi trid tagħmel biex tikseb il-libertà. Jiena favur il-multilingwiżmu fiħda l-Unjoni Ewropea. Anke s-sur Laszlo Xurjan hija hawnhekk ukoll illum. Madankollu. kollu Jiena persuna pratika u għallura sabiex niffaċilita l-affarijiet tal-interpreti u sabiex niffaċilita l-laqatana biex niftemu waħjar bejnietna ħankompli bl-Inglis għal il-kellim. Jiena nishti nuri il-sentiment speċjali li għedin ħoss li għed fil- post li kont fih qabel imma f'rwol ġdid, edin hosni isni f'dari fil-familja antika tija imma f'rwol ġdid. Irrid ngħidilkom danuta su post qiegħda hawnhekk. Issa qed tkun in-naħa l-oħra is qed tmexxi l-Kumitat Reġjonali fil-Parlament Ewropew u hija lesta biex tagħmel il-mistoqsijiet lill kummissarju l-ġdid tal-Politika Reġjonali. Imma hekk aħna l-Pollakki qed nikkontribwixxu għal proċeduri ta' smi. Issa, ovvjament, nista' nibni fuq l-esperjenza li jiena ta' hawnhekk f'dan il-Parlament Ewropew. Imma mill-ewwel darba li ta' hawnhekk skopri żewġ farid zbiħ, kont qiegħed hemmhekk fil-Presidium u Rajm Elbeger, Raim Multer u oħrajn kienu aktar persuni illi għandhom esperjenza f'dan il-qasam, pero enuni billi kont ġdijt. L-istess bħal mamru ma membri oħran fil-grupp. hemm indela massur James Gressler kol kien dak iż-żmien fil-grupp tagħna u skoprejt ħaġa oħra. Il-mod ta' kif il-gruppi l-oħra fostom eh, l-oppożizzjoni Katrin Gika, Huta Kaump, Anjensen, jistgħu jiservu bħala xempju ta' eh, kif għandha ssir politika b'responsabilità kien hemm erga trippel koll. Kellhom femmi differenti. Imma kienu maquda fejn eh, kien hemm bżonn biex iżommu pożizzjoni maquda. Din hija s-saħħa tal-Parlament Ewropew. U issa il-Parlament wessa seta tiegħu u dinja ħaġa li daħlet fil-liġi primarja. Dan il-virtu tal-aqda fejn meħtieġa għandu l-ekwivalenti tiegħu min tal-Kommissjoni msejjaħ il-kolleġjalità. U jiena qed nisieħ ma' dan il-prinċipju. Aħna t-tim biex niżguraw il-koerenza tal-politika Ewropea. Kulħadd jagħti semu. Imma il-koll qed naqsmu r-responsabilità bejnietna ġala darba tittieħed id-deċiżjoni xi drabi tista' tkun ħaġa skomda. U anke jiena illum eh, ma nistax noqgħod nagħmel ħafna sqarijiet għax il-kolleġġ tagħna jkun għadu ma ddeċidix fuq ċertu affarijiet. Mhix eh, qed ngħid l-isfidi eh, li għandna qudiemna huma maċkejkna. Il-Kummissjoni għanda agenda mimlija bi kwistjonijiet eh, politiċi importanti. Dan barra il-proċedura annwali li sidu nadattawa skont it-Trattat ta' Lisbona. L-Unjoni Ewropea hija regolatur ambizzjuż u ewlieni li li qiegħda tipprova timponi regoli tagħha madwar id-dinja, imma mhux dejjem jirnexxiela kif ġara f'Kopenhagen dan l-aħħar. Imma bħala regolatur ewlieni qed naraw illi għandha budget ċkejken ta' 1% tal-GDP. Iwa anqas minn nofs il-budget ta' Franza u huwa biss eh, porzjon żejr tal-budget eh, tal-Ġermanja. Isu daqs il-budget tal-Awstrija. U dal-budget xkejken irridu nindirizzaw l-affarijiet tal-lum. Jiena naħseb illi fil-Ewropa ta' wara l-krizi ser jkun hemm stati membri li ħajkun qed minħabba id-deficits u jkollhom il-problemi tagħhom. Qegħdin f'perjodu ta' tbatjaw dan ifisser illi aħna irridu nużaw daw riżorsi skarsi biex nindirizzaw affarijiet li jiġu bla mistenni u nimxu ma l-impenni eh, politiċi u xi drabi dawn isiru mingħajr ma naraw x'inhuma il-limiti finanzjarja. Allura bil-forsi rridu nfittxu flessibilità finanzjarja fil-perspettivi finanzjarji li jmiss u rridu wkoll ma' settur privat, il-Bank Ewropew t-investiment u istituzzjonijiet oħra jridu naraw kif insibu l-aħjar soluzzjoni. Rridu nirreformaw l-agenda u l-budget. Dan ifisser li ikun hemm evoluzzjoni, mhux revoluzzjoni. Irridu nkunu innovattivi, mhux ninqabdu fin-nassa tal-passat. Min-naħa l-oħra irridu niskopru kif dawn l-arranġamenti illi kellna matul is-snin li mgħoddija fejn servew għattajjeb unżommuha. imbżon ukoll li koezjoni fuq livelli differenti tis-saħħa. Dak li xaqsa malajnuna u koll l-nħawi rurali u koll dawn ma affarijiet ma rridux eh, nitraskurawhom. Mhux kull ħaġa li hija tradizzjonali ngħidu sma' hija skaduta. Irridu noħolqu bilanċ. Bħal pereżempju, il-regolamenti finanzjari jridu naraw li jkunu aktar favur l-utent. Aħna qed nippruvaw illi ikun hemm dikrazzjoni, rassikurazzjoni pozittiva. Allura idu naraw illi l-affarijiet li nagħmlu jkunu aktar fif għal min irid jużhom. Biex tersaq ripet ċittadini, l-Kommissjoni trid tara illi il- tep relazzjoni mal-persuni eletti mill-popli manna unek f'din is-sala. Nittama li fil-ġejjini nkun nista ngħin ukoll biex nibdew relazzjoni tajba jiena eh, lest illi nirċiv il-mistoqsijiet ta'kom għal dawn it-tlet sigħat. U l-inkun eh, kwi ovvjament wara dan il-mistoqsijiet kollha li jiġu nkun imsajjar tajjeb. Grazzi ħafna. Nelle, prosit tal-li tkellim 8 minuti u għallura dan jgħatik l-opportunità li tagħmel konklużjoni aktar twila fl-aħħar ta' dan is-smieħ. Issa, mena, fl-ewwel round ta' mistoqsijiet nibdew il-koordinaturi nibda bis-sur Salvador Garida għal minuta li huwa l-koordinatur tal-IPP. Grazzi Sur Lewandowski. Jekk hemm profil ideal għal kommissarju, ovvjament dan ikun tiegħek għaw għandek esperjenza politika u ekonomika, kont fil-Parlament, ħdimt fl-Unjoni Ewropea, ħdimt ukoll fil-qafas tal-finanzi ehm, eh, tal-intern, għandek ħafna affarijiet li għamluk il-kandidat ideali u perfett, l-iktar ħaġa li għanna viċini perfezzjoni. Issa, mistoqsija di, ħaskun l-ewel kommissarju li ħatati li ħaskun qed tapplika il-trattat tal-Lisbona, ħatuża l-inizjattiva tijak biex tuża biex tagħmel dawn il- deċiżjonijiet ekonomiċi fil-qofol ta' l-eżekuzzjoni, inti għed li trid tkun honest broker fil-negozjati mal-Parlament Ewropew. Ħat għamel xi tip ta' mekkanizmu permanenti ma' rapporters tagħna, per eżempju, jew biex nkunu nistgħu niddiskutu eh, raffariet anke forsi fuq il-medium term. Monsieur Lewandowski, pour une minute. Grazie ħafna Sur Lewandowski għal minuta. Grazzi, Jiena ovvjament eh, nilqa' mistoqsija ta' din ix-xorta ħatmu perfett, rridu nadattaw għal Lisbona. Hemm bżonn arranġament transitorju. Però sa ċertu punt ġem qbil fuq livell ta' konċiljazzjoni f'Novembru fuq il-kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew. Fuq l-ispirtu l-aspet formali, fuq l-ispirtu l-affarijiet jġru promettenti, fuq l-aspet formali, aħna jridu n negozjaw ġdid il-ftehim għafas ħalli naġġornaw dan il-ftehim għafas fuq eh, il-kompetenzi mizjuda tal-Parlament Ewropew. U jiena eh, fejn ikun hemm bżonni inkun hemm Dan huma li nigwida wkoll tal-President Barroso li intelo fuq livelli oħra relazzjoni mal-Parlament Ewropew. Hemm proposti konkreti Min Ottubru eh, rajna xi tibdiliet hemm preżenza tagħna wkoll fil-konferenza tal-Presidenzi nixtieq inwieġeb ukoll għat-talba tiegħek biex ikun hemm laqat aktar formalizzati u li jkunu aktar spissi wkoll bejnietna. Grazzi. Is-sur Gariga ma jixtieqx jitkellem, grazzi. Is-sur Garant Ferm għal minuta. Uh, Mr. Lewandowski, uh, the budget is not Sur Lewandowski, il-budget mhux biss fuq ċifri u dwar valuri politiċi u ħafna drabi dawn huma affarijiet li ġibu kontroversja fuq il-politika eh, inklusiva u fuq l ugwaljanza bejn is-sessi u l-pjanar tal-familji. Fl-2010 problemi fuq l-inklużjoni soċjali. Qed naraw illi ħajkun hemm tnaqqis fil- progress tal-inklużjoni soċjali tagħna. X'inhi pożizzjoni tiegħek aħna ma nifilħux li nżidu l-ambizzjoni tagħna fil-qasam tal-inklużjoni soċjali mistoqsi oħra kellna diskussjoni kbar fuq l-istrateġija tal-Lisbona. Kien hemm min l-miri rridhom li jkunu biss fuq l-affarijiet l-għandhom xaqsmu kabir ekonomiku u naqsu l-affarijiet li għandhom xaqsmu mal l-aspetti soċjali dawn kienu minn partiti tal-lemin ċentrali. X'inhu l-pożizzjoni tiegħek fuq dan l-affarijiet ser tagħmlu fuq l-istrateġija tal-2020 u x'inhi l-pożizzjoni tiegħek fuq affarijiet li għandhom xaqsum mal pjanar pożizzjoni tan-nisa u hekk. Grazzi, issa żewġ minuta anzi għassur Lewandowski fuq l-inklużjoni soċjali. Inti semmejt il-faċilità tal- l-inklużjoni soċjali. Hija tajba din biex aħna nipromovu l-intraprenditorjat u aħna wkoll insibu xogħol għal-ġenerazzjoni eh, soċjali. Irridu naraw illi dan ma jsirx għal skapitu ta' affarijiet oħrajn. Il-parlament il bisaħatijaw li zidna l-ammont. Illum, meta nqisu l-marġini riġidi, irridu naraw laqnar l-affarijiet. U naqra bikri biex najt ser namel jiena meta jina nsir eh, kommissarju, però napprezz ħafna dan din il-faċilità tal-mikrofinanzjament. Issa fuq l-istrateġija tal-Lisbona, eh, rridu naraw li jama dimensjoni oħra li huma importanti għanna għall-ewwel darba l-kunċett tal-koeżjoni territorjali mhux biss dik soċjali u ekonomika, ġifiri mhux biss qegħdin ħarsu lejn flus. L-aħħar mistoqsija kien dwar l-iżvilupp, però ma fimtix eżattament il-mistoqsija. If I could come back on that, it's on the controversy. Dwar il-kontroversi li kellna fuq il-politika ta' żvilupp. Dan ħafna drabi kienu kellhom anke jaqsmu ma' kwistjonijiet ta' eh, riproduzzjoni, saħħa tan-nisa, eċċetera. L-emendi kienu għedin hemmhekk biex iżommu l-Unjoni Ewropea milli tinkludi eh, programmi ta' pjanar familjari, inkluż per eżempju abort affarijiet ta' kunti votajt favur minkejja l-fatt li l-Unjoni Ewropea qalet illi l-aċċess universali għas-saħħa riproduttiva hija importanti, għanzi vitali biex jintlaħqu l-anijiet tal-millenju. Per eżempju kellna wkoll rapport fuq l-applikazzjoni tal paga salarju ugwali għan saw u l-irġiel għax din ukoll hija kwistjoni ta' diskriminazzjoni. Kanna rapport about Ingmark u inti votajt kontra. Inti rrit illi titneħħa proposta leġislativa trattament ugwali tan-nies irrispettivament mill-razza, orientament sessuali, Eccetera. Ġifiri nishtiq instaqsik fej xin il-pozizjoni tijak fuq il-kwistjoni ta' diskriminazzjoni, drittijiet ta' nisa, eh, tal-omosessuali, eccetera. Grazzi minu Sur Lewandowski. Jina naf kemm sensattiva din il-kwistjoni fuq livell Ewropew, ovvjament għandek raġun tajt x'kien ir-rekord tal-votazzjoni tiegħi. Jiena kont qed naħdem u nivvota fih dan il-familja politika tagħna. Aħna rridu nippruvaw nilħu il-bżonnijiet u nindirizzaw il-bżonnijiet tal- tal-pajizi li għadin jizviluppaw, għana baxar biljon euro fis-sena l-akbar istituzzjoni li tagħti eh, li tgħin lil dawn in-nies. Issa jdu ugwali Issa kif insaħ ugwalita mezzi budgetarja u nekdaq xejn iktar ċettiku għaliex dan il-punti kollha li semmejt inti ma fxie kistaw jistgħu jiġu trattati permezz ta' affarijiet budgetarji, jiena kuqqat nivvota iva fih dan il-grupp politiku tiegħi ġivjen għandek raġun dak li għattinti. inti. Grazzi. Signora Jensen issa fissem l-alde. Thank you very much. Uh... Grazzi ħafna. Jien għandi tamid gbar għal eh, kommissjon, għal kommissarju kandidat. U nisana bil-ħar għal naħdem fuq anki fuq il-perspettivi finanzjari. Għasam li il-parlament għandu daqxejn seta fija u għadak il-kwistjoni ta' tħu li semmejt inti li hija kwistjoni ikkomplikata fuq ir-rebates U il-president ta' dan il-komitat fil-fat prova Irressa anke suġġerimenti li jistaw ikunu tajnuna l-istati membri f'dan il-qassam. Jina nishtiq nkun naf jekk intix lest li terġa' tniedi diskussjoni fid-dettal fil-fond fuq din il-kwistjoni u x'inhuma x'in il-viżjoni tiegħek fuq kif għandu jiġi nfassal dan il-proċess ta' riżorsi propji. Grazzi. Signora Jensen. Għal dak il-klim ġentili eh, Sur Lewandowski issa. Iva, il-President. Iva, um, kellna sinjali li l-Europa probabli għada miex lesta li kunem forma ġdida ta' tassazzjoni għal ġdina tista tkun ta' detriment għal rabta u l-konnessjoni li għanna maċ ċittadini għal kull ta' dak li wieħed forsi jaħseb. Jina rrit nirrispetta il-ħidma kollha li saret fil-Parlament. Din hija kwistjoni ta' riviżjoni. Revizjoni trid eh, tindirizza l-aspetti kollha inkluż ir-riżorsi propja. Aħna rridu res u proposta ġdida għal perspettivi finanzjarji ġodda biex dan is-sir kif suppost jidu konsiderazzjoni rapporti kollha li sjaru messur la messur għaliex dawn kienu sforzi anki sinċiri biex inwassaw l-ambitu ta' diskussjoni naħseb li wieħed iktar faċli jipponta u jisib x'inhu ma' nuqqasijiet tal-arranġament eh, preżenti. nitkellem bil-Franċiż biex eh, nitkellem fil-lingwa tal-President. Huwa diffiċli aħna insibu soluzzjoni. Hemm il-kwistjoni ta' sovranità u sovranità fiskali tal-istati membri. Politikament għandu jkun ħaġa fattibbli. Għadna ma wasalniex biex ikonna sistema fiskali mill-lat tal-politika uh, tat-taxxa. Allura li għanna nipruvaw namlu u li kunem titjib forsi f-żewġ stadji kif ġi rakkomandat fir-rapporti tal-Parlament Ewropew. Għax f'dawn id-dokumenti fil-rapporti ta' qalam nistaw insibu dak kollu li jista' isir f'dan l-istadju, dak kollu li huwa fattibbli. Dan huwa għal reviżjoni u għal perspettivi finanzjarji. Grazzi. Alan Jensen issa l-minuta. Oh, uh, we know that Aħna nafu li din id-diskussjoni tkun marbuta wkoll ma' dik fuq il-futur tal-politika komuna tal-agrikoltura u hemm ħafna li affajt li jingħadu fuq il- kap affajt l-għandhom xaqsmu ma l-ambjent benessir tal-annimali s sukrezza fl-ikel. Inti ħatejn biex jiġu imnedja studi f'dan il-qasam. Il-parlament fil-fat għamel proġett pilota fil-budget tal-2009 biex ikun hemm anke investigazzjonijiet f'dan il-qasam u sissadu ma sar xejn. Għalhekk nixtieq insaqsik jekk inti bħala kommissarju taċċertax illi fil-fatt twettaqx dawn ix-xawqat eh, tal-awtorità budġetarja tagħmel xi ħaġa f'dan il-proġett pilota. Grazzi Sur Lewandowski. Jiena ovvjament Eh, Nixnajd sempliċat Iva mela ħanaħodha konsiderazzjoni din. Il-kap qed tinbidel. M'għandix l-istess proporzjon tal-budget li kellha qabel bej 70 u 80 filmija ħakun 33 fl-aħħar ta' dawn il-perspettivi finanzjarji ma' din hija l-iktar qassam illi huwa kritikat fil-fatt li għandna bżonn u fl-opinjoni tiegħi personali issa illi kollna mhux in-nazzjonalizzazzjoni tal-politika agrikola xija wasalna fit-tmien tal-politika komunitarja imma illi insegwu il-modulazzjoni fuq bażi volontarja għandha tkun iktar volontarja l-istati membri biex jaddu l-għajnuna tagħhom għal eh, qasam agrikolu. irridu aħna niproteġu, nipreservaw il-żoni rurali fl-Ewropa, ma ovvjament il-Kommissjoni taf kemm tiġi kritizzata dan il-qasam il qasam tal politika komunitarja. Je vous remercie. Euh, c'est maintenant le groupe divers. Grazie ħafna l-grupp tal-ħodor, Sinjura Duron jidir li jux, eh, Signora Duron mena l-minuta. Grazie ħafna Sur President, merħba l sur Lewandowski l-ewel mistoqsija fuq il-rizultat tal-konsultazzjoni li saret mill-Komissjoni fuq revizjoni tal-budget inti eh, rajt il-bidla fil-klima ġi mil mill-parti kbira li wieġbu bħala l-ewwel prijorità un kien hemm oħrajn, il-kompetittività u l-enerġija fost il-prioritajiet nix inkun naf jekk għandek xmoħok li zom dawn il-prioritajiet l-istess ukoll dik l-ewwel priorità li semmejt u anke eh, fid-dawl ta' stqarrijiet li għamilt inti qabel li donna donnu minnhom ħareġ li l-kompetittività li kija aktar importanti. tini nitkellem dwar il-politika tal-bidja. Nishti eh, nistaqsi waġib naqra parzialment inta din il-ħagġa, kif inta għandek moħħok illi torjenta l-għajnuna direttament titkellem fuq il-bazi volontarja. Eh, jina eh, naħseb li hemm bżonn aktar ħaġa kolanti u hemm bżonn li l-bidja norjentaw lejn l-iżvilupp sostenibbli u lejn il-bidja rurali obbligatorja. Issa, l-istrateġija tal-2020 li l-Komissjoni tixtieq tmexxi blaġla lejja. Inti eh, x'ħadd tikkontribwixxi għal din il-ħaġa l-2010. Grazzi ħafna, Issu Lewandowski issa. We are discussing the issue. Ovvjament għalhekk qegħdin niddiskutu it-tisħin eh, ta' dinja f'kontest daqsxejn differenti hawnhekk aħna konna affaċċati passoltu bil-impenni ġodna illi ġew wara konċiljazzjoni finali. Fortunatament, għal budget komunitarju dana mhux fuq 2.4 biljun euro illi huwa il-weda tal-Istati membri imma 150 miljun euro illi jridu nsibuhom mill-budget komunitarju. U bil-saħħa wkoll tal-Parlament inżidu il-programmi orizzontali relevanti sa' 50 miljon sal-2010. Issa, il-pass li jmiss huwa li nsibu l-flejjes addizzjonali għal-2011-2012 li ma nafux huwa kif ħan finanzjaw il-kwistjoni tal-klima fl-2013. Umbat wara dak il-mistoqsija ewlenija jekk għandix tiġi finanzjata mill-budget komunitarju, komunali jew inkella kan ikollna font separat għal klina dik hija xi ħaġa li ħanku qagħdu weġġiba fil-futur. Rigward l-agrikoltura ovvjament Jiena f'ħafna qasma nipprefera dal-approċ minn taħt għal fuq u li naraw x'inhuwa l-erf u l-arfien lokali Però fil-reorientazzjoni tal-politika agrikola għandna cross compliance li m'għadix volontarja issa. U il u daqet jolqot iktar l-istati membri il-qodma. Soluzzjoni tajba għaliex irridu nipprovaw noħorġu issa minn dawn it-teknoloġiji antiki li madomx tajbin għall-ambjent u miflok ikollna teknoloġija iktar ħadra għall-Ewropa tal-lum. L-2020 għan, fl-2020 da jkollna revizjoni. Mux fil-konsil ta' rabbija ta' din is-sena, ma' f'ta' ġunju, irrid u koll rivizjoni u bil fuq il prioritajiet politiċi. Grazzi ħafna, Durra, ma tixtieqx tagħmel mistoqsija senjura Trepel mena. Uh, I do it in German. Naħdim ich in Ħanitkellem bil-Ġermaniż. Tajt is senjura Trepel Jina smajda kelli illi kellek xi tajt su Lewandowski u nixtieq insaqsik kif inti tara r-rwol tiegħek bħala meċċej politiku bħala kummissarju f'dan il-qasam daqshekk importanti ċo il-budget il-konferenza ta' Copenhagen kienet falliment u nafu illi kemm f'termini politiċi kif ukoll prattiċi irridu nbidlu ħafna affarijiet fil-budget jekk aħna rridu naraw riżultati ekonomiċi u ambjentali aħjar dawn iż-żewġ elementi rridu narawhom flimkien għadda żmien meta inti tista' tuża l-ambjent bħala karta kontra l-ekonomija, però biex nagħmlu dan kollu rridu nagħmlu bidliet għal eh, l-pjanar finanzjarju fil-futur. U għalhekk nixtieq insaqsik jekk l-opinjoni attwali tiegħek jiex fil-faddiki li teħtix il-Kummissjoni sabiex tkun tista' tmexxi lill-Ewropa l qoddim Ija tmexxija li għandna bżonn taħt it-Trattat tal Lisbona l-Istru Lewandowski. Fl-Unjoni Ewropea għandna l-impenji politiċi illi mhumiex ibbażati fis-sod biżżejjed u dan ġar anke fit-tibdil tal-kliba u l-impenji li rajna f'Copenhagen il-problema kif niffinanzjawhom wara d-deċiżjoni politika illi ma kienieċ eh, tilħaq l-espettattivi ta' kulħadd. Fl-istrateġija l-2020, kwistjonijiet ambientali u l-programm Poġġejni tajni la priorita u għedna dak il imbat ħajoħroġ mid dimensjoni budgetarja inklus ir-reviżjoni trid tkun eh, residwa minn dan l-20 programm 2020. Il-problema li ma tantx ħin biżejjed għal-reviżjoni li għandha tiġi f'Lulju wara l-aċċettazzjoni tal strategija tal-2020. U din għadin intu aħna l-ola priorità, ġifiri għandu jkun hemm il-konsekwenzi. Jekk inti issaqsi dwar ir-rabta reali fil-dimensjoni budgetarja. Grazzi ħafna għal grupp PCR, sur Bokros Muxaw, sur Epping kellem għal minuta. Meneer de voorzitter, ik zal mijn vraag in het uh, Nederlands stellen. Uh, en dat... Grazie ħafna namel mistoqsija fuq risorsi propi. Tkellimna fuq din il-ħaġa u inti li fil-prinċipju inti titqod kaut biex wara mhux żieda ah, kbira imma fuq il-fiskalità Ewropea x'għanajdu s-Surdan huwa favur li jkun hemm taxxi fuq livell Ewropew is-sur Van Rompuy ukoll għalli jista' jkun li eh, dan kollu nsibu eh, soluzzjoni għal din il-ħaġa. Nixtieq nkun naf jekk inti favur jew kontra taxxa Ewropea. Jew inkella li jkun hemm eh, taxxa favur l-ambjent. Grazzi ħafna sur Lewandowski. We have a big... Aħna għanna viżjoni kbira wara li għaddiet issa warajna u nafu li f'ħafna pajjiżi fl-Olanda u fl-Awstrija kien hemm iċ-ċans li jinvestigaw fuq dawn il-kwistjonijiet fiskali tar riżorsi tagħhom li rridu nirrispettaw huwa l-ewwel nett il-kwistjoni tal-unanimità tad-deċiżjoni tal-Kunsill. Imbagħad is-sovranità fiskali tas-stat. Dana iħedġiġna biex insibu soluzzjonijiet politikament fattibli. Hemm kandidati għat tassazzjoni biex insidu rwol ta' riżorsi propi anki fil-proposta ta' Sinjura Schreier tal-2004. Għanna qoddimna u koll proposti l-oħra għanna numru ta' kandidati fiskali U di proposta ġdida interessanti dwar l-irkan tal-emissjonijiet tal-diossidu tal-karbonju. Dan ukoll rridu narawh mill-lat tas sempliċità in-neutralità fiskali u anki eh, l-ispiża tal-ġbir ta' din tip ta' dritt tip ta' taxxa. Ġifieri mhix qed neskludi r-riżorsi propja, imma jiena favur ehm, approċċ fuq żewġ fażijiet jew tliet fażijiet sabiex Ikolna dan, nżomma dan l spiritu reġjonali ta' trattat ta' Ruma. Issa għadin nikontradixxu l spiritu ta' trattat ta' Ruma din kwestjoni tal-rizorsi propi. Monsieur Epping ne reprend pas la parole. Sur Epping, Sur Epping ma jxiex jerġa' jitkellem, grazzi. Imperatur Ruman għal li l-flus m'għandhom ebda riħa. Aħna jdu niddeċidu jekk issa l-flus għandhomx kulur fissem il-ġiwi is-sur Miguel Portes għal minuta. Grazzi President, Commissario. Jena smajt li n-nis jitkelmu b'dawn il-rizorsi propju b'lad modi differenti, l-għanet ta' me gustan tal-unanimità. Itini problema ma li ma tħallix lebda possibilta biex dawn jizdidu u t-tilet problema hija l-idea li kunem taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjari illi twassal biex tgħin l-ekonomija tagħna. Imma fil- familja politika ta'kom għandek per esempio Sarkozy u anki Gordon Brown minn familja politika differenti daw ħarġu bistqarrijiet favur ta' din it-tip ta' open tax. Għala kemm mistoqsija hija għala meta nżommu f'moħħna din il-bidla fil-pożizzjoni ta' ħafna mill-politiċi u l-Unjoni Ewropea għalfejn int qed iżomm pożizzjoni kontrija għaliex Dinna mish minħabba l-unanimità, din hija l unanimita personali tiegħek ma toġbokx. Grazzi Sur Lewandowski żewġ minuti. Jina, onest ħafna. U, u rejt kemm jiena onest anki u miftuħ għal kwalunkwe e, eh, ideja ġdida biex nirnexxinna ħu anke ċertu kriterji it-taxxa fuq transazzjoni finanzjarja vera ed hija proposta bħala waħda mill-alternattivi ġifieri jekk ngħid le dal-aħħar Sir Tobin ma appoġġajiex kompletament imma din hija proposta bħala waħda mill-alternattivi. Jiena lest li ninvestigawa di nikkonsidrawa mingħajr ma jkun hemm ovvjament konklużjoni finali ġifiri fuq il-livell ta' riviżjoni li ġejja. Imma wara e, imma segwi il-prioritajiet li għandna fl-istrateġija 2020 imbagħad jidu nipproponu anki metodi differenti mhux bil-fors kontinwità fuq is-sistema eżistenti tal-riżorsi propri għax kienet id-deċiżjoni tal-Kunsill ta' Diċembru tal-2005. Il-kriterju huma ċari ħafna il-diżabilità, il-sempliċità, naturalità fiskali u il-spiża biex wieħed jiġbor din it-taxxa. Fuq din il- fuq dan il-punt jina għadni Eh, miftuħ għal l-alternattivi u manke rizorsi alternattivi għall-Unjoni Ewropea. Anke fit think tanks, per eżempju, huma u koll għedin jaraw dal-affarijiet mill-latta kriterji differenti. Grazie, Sur Porta Sikjoġbok. It-tieni mistoqsija, President, il-kussem ta' koezjoni, mhux biss koezjoni territorjali ma anki dik soċjali. Nasab li kollha naqblu il-koezjoni soċjali hija importanti, però mux bizzejiet. Irid ikollna politika sinifikanti f'dan il-qasam li għal-istat m'għandniex inti ehm, Komissarju kandidat lest li meta jkunu għadin namlu il-perspettivi finanzjarji l-ġodda tħares lejn il-possibilità li toħloq font Ewropew ġdid għas sistemi ta' sigurta soċjali iktar dajfa fl-Unjoni Ewropea grazzi Sur Lewandowski. Għal pożizzjoni tiegħi sissa ili nirrispettaw il part Integrat tal-Unjoni Ewropea. Għanna wkoll il-problemi, ċertu problemi ma' aġenziji u fondi indipendenti. Per eżempju għanna u koll il-Fond ta' Zvilupp Ewropew, pero irridu naraw kif ħa nifinanzjaw irridu konna per eżempju dan il-fond tal-klima jek ix ħatkun parti integrali mill-budget fil-kwistjoni tal-koezjoni jiena nixtieq nippreferi li nirrispettaw l-arranġament eżistenti u mhux li noħolqu vetturi ġodda finanzjarji li jistaw jiġu budgetjati barra il-budget eżistenti, għax aħna jisna edin naħarġu dal-ħafna vetturi differenti sa' finanzjament u hekk din nitilfu l-kontroll fuq l-integrità tal-budget. L-aħjar li nsibu eh, met mill-budget innifsu u mhux font eh, speċjali dik il-pożizzjoni tiegħi għalissa. issa Grazzi ħafna. Eh, suppost eh, għandu jitkellem il-xaħat mill-grupp eh, għall-Europa Jisaw Demokrati mis sinjura Marta Anderson miex edha unek u sur Morganti laqas ijet hawnhekk fuq il-mhux affiljati sinjura Vertman għalt li li ma setax tiġi hawnhekk u skużat ruha raġunijiet ta' diffikultajiet ta' trasport, ma setax tkun hawn is-sur Van der Stomp laqas u għaw. Allura jina niproponi illi naddu għas senjura Rolmajer biex eh, nużaw il-dritt ta' risposta ta' Sur Gariga li Sur Gariga ma użax, is-Sinjura Majer mena għal-minuta. Herr Vorsitzender, Herr Kommissar. President u uh, Kommissarju Kandidat. Il-mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam mal-politika tal-bini bħala Kommissarju ġdid inti Kemm inti lest li tinforma l-Kumitat tal-Budget fuq il-pjanijiet eh, futuri u tinvolvina wkoll koll fl-istadju ta' pjanar meta jkun hemm bżonn biex naċċertaw anke li ma jkunx hemm dewmin fil-proċess ta' approvazzjoni. Inti ħatat lill kumitat tal-Budget idea tal-situazzjoni attwali fir rigward tal-politika tal-binja ta' hemm bżonn li wieħed jixtri aktar proprjetà u xinu ma rekwiziti anki ta' l-aġenziji u istituzzjonijiet oħra sabiex aħna kun son nippjanaw tajjeb. Grazzi sur Lewandowski għal minuta. Grazzi. Dina tinsab fi dikjarazzjoni konġunta bħala parti mill-konċiljazzjoni f'Novembru. Kienem il-qbil fuq il-vizjoni fil-futur fit-tul tal-politika tal-bini. jina kontu korresponsabli għal dan id-dossier bażikament anke mill-Parlament ġifiri talba. Aħna għak jidu mux biss nħarsu lejn is-sinerġija bejn il-Kummissjoni u l-Parlament u l-istituzzjonijiet l-oħra, mżan kun għadin nixtru proprjetà f'pajjiżi terzi, però hemm ukoll din it-talba li ilha mek min-naħa tal-Parlament biex għalix il-preferenza issa fl-Unjoni Ewropea għalli wieħed jixtri u mhux jikri u fil-qafas ta' din l-istrateġija jien għandi nkun lest illi nazi anki is-sitwazzjoni ġenerali li nkun ġibt anke mill-istituzzjonijiet l-oħra għad dispożizzjoni tagħkom. Grazzi ħafna biex varjaw naqra il-gost issa. Anna, Eh, mistoqsijiet mill-Komitat eh, tal-Kontroll Budġetarju. Issa is-sur eh, De Magistris ħajmexxi il-laqa. t tmexxija. Grazzi, Sur President. Nixtieq nsellem lek u nirringrazzjak. Nixtieq sellim ukoll kol kummissarju kandidat Sol Lewandowski qabel ma ngħaddu biex jitkellmu il-membri tal-Kumitat Kont jiena nixtieq indaħħal xi temi bħala President tal-dan il-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget. Jiena rajt dak li inti ktibt u nixtieq xi ftit ta' trasparenza dwar kif inti għandek f'moħħok il-sib l-ekwilibrju il l ekwilibrju il biex eh, ikun hemm simplifikazzjoni tar-regoli u r-regoli meħtieġa. Iġifiri kif inti ser tagħmel simplifikazzjoni mingħajr arma telimina il-regoli li huma qegħdin hemmhekk ċari u tondi. Għalhekk inti kif għandek f'moħħok illi tindividwa u tindirizza il-riskju ta' l izbal tollerabli. Inti bi preċiżjoni indikajt illi għandek moħħok illi tkompli għaddej dak li għandu xaqsam il-publicizzazzjoni tal-fondi Ewropej u tindika dawk li qegħdin jiksru l-istat li qegħdin jiksru il-regoli u inti wkoll kif ser tindirizza dawn l-istati li huma responsabbli ta' ksur f'dak li għandu xaqsam il-somom illi jaslu għand l-Unjoni Ewropea. Ekki oġbok sul-komissarju. Grazzi. L-iktar ħaġa komplessa hija simplifikazzjoni ta' regoli finanzjarji. L-istorja hija hekk. U dinja fuqa sew il-kollegi tiegħi regolament finanzjarju tal-2002 kienet reazzjoni żejda għal komissjoni Iżda mbagħad aħna provajna nisimplifikawa fl-2006 u din daħlet fis-sef jannar tal-2007. Sabħalissa bħalissa qegħdin naraw illi hemm tliet reviżjonijiet tal komissjoni regolamentazzjoni finanzjarja l-Kummissjoni għandha lan illi ddaħħal mhux biss il-kunċett ta' riskju tal-iżbal iżda wkoll liva finanzjarja u strumenti bħal dawn dak li għandu x'jaqsam l-investiment tal-banek u l-partnership privati. Iżda dwar ir-riskju tal-iżbal, ovvjament, dan il-kunċett jiġi mill-qorti tal-awdituri. Iżda b'xi mod jew ieħor dan irid ukoll e, rridu narawh ukoll biex aħna nieħdu konsiderazzjoni il-natura komplessa tal-politika. Bħalissa dan qed jiġi riċerkat u ovvjament l-ilment l-aktar ewlin huwa dak tal-burokrazija. Bħalissa nsabu fl-ewwel round u dan irid ikun lest lejn nofs is-sena 2010 Irdu namlu differenza bejn dan um, il-linja ta' 2 fil-mija u jina naħseb illi din għandha x'taqsam mal-paragrafi u l-artikli tal-regolamentazzjoni finanzjarja eżistenti. Din ħaġa differenti mill-aġġustament ta' Trattat ta' Lisbona. għallix aħna nejdu għonek illi irdu namlu regolamenti aktar uh, għal publiku. Ista il-Kommissjoni ser tirċivi l-ewwel istqarrija ta' eh, assigurazzjoni. Grazzi. Issa. Is-sur ita l-minuta. Grazzi, Sur President. Komissarju kandidat, Sur Lewandowski. Jiena nishtiq nistaqsik xaġa dwar il-fondi strutturali. Mill-finanzjar kollu marbut ma' l-fondi strutturali għall-inqas 11% intef u b'mod irregolari, iġifiri il-qasam kollu tal-budget mhuwiex effiċjenti u għandu biċċa minnu illi ma taħdimx tajjeb ħafna irregolaritajiet u dinja problema u din nistgħu narawha f'ħafna stati membri. Sentejn wara li ġi publikat il-pjan ta' azzjoni għal fondi strutturali għadna maħniex naraw riżultati. Issa dan iwassal għal dubi jekk dan il-pjan strutturali kienx qed jaħdem kif għandu jkun. Allura inti x'ser tagħmel biex aħna niżguraw illi dawn in-nuqqasijiet kollha niħduhom in konsiderazzjoni aħjar. U ovvjament aħna insarfu frott taħjar ta' dan kollu. Grazzi, issa il-komissarju. Iwa, grazzi. 11% mhuwiex tollerabli bħala skala ta' żball U ovvjament din hija evalwazzjoni tal-politika ta' koeżjoni, iżda aħna rridu nieħdu nota wkoll ta' titjib bejn l-2004 sar 2008. Fil-proċedura ta' rilax u din narawha mhux biss mill-qorti tal-awdituri iżda wkoll huwa titjib biex aħna naqqasna il-volum totali ta' żball fil-eżekuzzjoni tal-budget. Kif tafu intom il-kol din il-problema ta' koezjoni hija illi 80% hija ġestita mill-istati membri fuq livell ta' gvernanza u multilivell. U għalhekk din hija responsabilità tal-istati membri. Lan ambizzjuż illi kona din dikjerazzjoni ċertifikata mill-uffiċċji tal-Awdituri Nazzjonali fl-Unjoni Ewropea għadna mal laħqniex. Lanqas hija realistika eh, għal futur qarib. Hawnhekk tinsab il-problema, għandna standards differenti, għandna stati membri differenti. U għalhekk kien hemm rikjesta għal name and shame, ġifiri billi niksfu l-ismijiet tal-istati membri illi waqaw lura f'dak li għandu xjaqsam l-eżekuzzjoni il-konsum tal-politika finanzjarja. Din hija popolari mal-Konsil. U jiena nisab fitriq tan-nofs Jiena dan naf ukoll naf li hemm problema tal-istati federali, l-iktar tal-istati federali. Jina unnek qed nitkellem dwar l istariet nazzjonali ta' assigurazzjoni. 30 sekonda kjoġbok. Grazzi, Sur President kwestjoni oħra importanti hija marbuta mal-agrikoltura li diġa semmejnija fir-rapport ta' DG Agre, Port ta' attività, huwa evidenti illi fl-2007 kien hemm marġni ta' żball ta' 1.58%. Hemm differenza kbira bejn il-pajjiżi fil-Finlandja hija 0.8, fil-Ġermanja 0.3 u fl-Ispanja 0.6 hemm ħafna pajjiżi fejn il-figuri huma differenti. Fil-Bulgarija hemm iktar minn 13%, fir-Rumanija 12.5% ta' regolartajiet. Dan ifisser li s-sistema ta' kontroll mhijiex taħdem tajjeb. Dwar sanzjonijiet minn tal-Kummissjoni fejn huwa possibbli li wieħed jiffriża l-fondi jew jirkupra l-fondi lanqas din mi taħdem Nishtiq nkun naf eh, inti kif ser timxi hawnhekk. Grazzi issa l-Kummissarju. Jien toġobni din il-parti ta' nejment ċejm nafu illi hemm diversità kbira fl-implementazzjoni eh, bir-regolaritajiet ta' 0.3 fil-mija fil dak li għandu il-Ġermanja u l-oħrajn li tellawa għal aktar minn min 10%. Għal darboħra għasta din il-mistoqsija, għet wassal għal konklużjoni li jem standards differenti fi stati membri differenti. Jem standards u kol fi sistemi ġudizzjari kif kol fi rkupri. Nasib din edha titjib kienem 2.9 biljon euro s-sena l-oħra, U issa jidher li situazzjoni qed titjieb. U għalhekk jekk jogħġobkom ftakru illi daklim se msejjaħ mu mhuwiex ekwivalenti għal frodi, se jkun żball formali. U mhux ħela ta' flus. U għalhekk jiena qed ninsisti l-proċessjoni pubblika ma taħsibx illi żball huwa ugwali għal Xie Xi każijiet għantu għalla fizzam mhux kollha. Grazzi l-Onorevoli Gejer għal-minuta. Grazzi, Sur President. Sur Lewandowski, s-garanziji tistattina l-relazzjoni esterna ser tibqa politika tal-komunità u mux ħaser eh, taqa taħt il-politika intergovernmentali. Inti kif tigarantixi trasparenza unek? U l-involviment totali ta' servizzi barranin esterni fil-proċedura tal bazit Grazzi. Grazzi, sur komissarju zaċ minuti. Is-servizz estern ta' azzjoni huwa segwitu immedjat tal-trattat tal-Lisbona, tal-strategija tal-Lisbona u l-gwidi tal kunsil hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar l-istituzzjoni sui generis fejn aħna qegħdin nitkellmu dwar in-nefqa eh, tal-Unjoni Ewropea u din irridu insolvuha billi naraw kif nistgħu nagħmluha fattibbli. X'tip ta' arranġamenti għal regolamentazzjoni finanzjarja nistgħu nagħmlu biex nintegraw il- eh, tkabbir finanzjarju. U fl-istess waqt aħna Irridu li fil-parti amministrattiva inkunu responsabli lejn il-parlament. Jina naħseb li din hija l-iktar kwistjoni importanti u tkun xi tkun is-soluzzjoni. Jina naħseb li dan is-servizz estern ta' azzjoni li ser jitwaqqaf sal-aħħar ta' April dwar in-nef amministrattiva hija naħseb illi f'dawn l-oqsma rilax ser ikun mal-Parlament. U għalhekk aħna responsabbli lejn il-Parlament. Jekk irridu nagħmlu trattat ta' Lisbona viżibbli, irridu nwafqu dan is-servizz estern mingħajr ma nżidu aktar problemi f'dak li għandu xaqsam ir-riżorsi umani li dan irdu jiġu mill-Kunsill, mill-Kummissjoni u mid-delegazzjonijiet tal-Kummissjoni eh, li l minn hawnhekk. Grazzi. Grazzi għal-minuta. Ixtieq jarġa' intervjeni. Iva, għandi mistoqsija addizzjonali dwar il-kwistjoni imqajma mistoriti li. Għandek raġun? li tgħid li m'hemmx aktar komplikat daqs simplifikazzjoni. Fil inti tkellim dwar l-user eh, friendliness. Biex tispjegana l-affarijiet, iżda li hija din hija biss tikketta. Jiena naħseb li lantana jirdu jkunu dikjarazzjonijiet ta' maniġġar nazzjonali mill-istati membri għaliex hekk aħna inkunu eh, ikon aktar kontroll fuq il-budget. Inti x'taħseb dwar dan? Grazzi ek joġbok Sur komissarju kandidat minuta. Jena naħseb u koll li l-Komissjoni taħseb ek ikun aħjar li konna dikjarazzjoni tal-Istati membri, iżda emmek irridu naraw li konna irrida tal-Istati membri. Hemm bżonn ta' ċertifikazzjoni mill-audit nazzjonali ta' dak l-istat membru partikolari. u tkun hemm differenza f'dak li għandu x'jaqsam mal-domain tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Is-sur ċaċi Markakis għal minuta. Sur Lewandowski, il-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget hija temmek biex jagħmel skrutinju jekk il-pagamenti kienu xtajbin jekk hemm xi regolaritajiet. U dak li inti qed juri li tafhom l-affarijiet hawnhekk Iżdissa nixtieq nitkellem dwar xi ħaġa oħra. Fil-kumitat tagħna aħna maħniex inħarsu jekk l-affarijiet kienu x'tajbin jekk kienu x'effiċenti. Il-verifiki huma tajbin iżda jistgħu jkunu tar twis. Issa hawnhekk aħna qabel pagamenti nistgħu niverifikaw jekk il-miżuri waslu u ser waslu għal effiċenza. Allura l-mistoqsija tiegħi tista' tagħmel inti biex tagħmilha ċara l-istati membri xin il-pożizzjoni tiegħek. Jena naf il-miżuri jista' ma jkunux effiċenti għaliex eh, ħafna mill-pagamenti huma fidej l-istati membri. Mistoqsija l-oħra hija kif ser taħdem inti mal-kollegi tiegħek il-pagamenti l-kbar li jiġu mill-fondi strutturali u l-fondi agrikoli. Jider il-koordinazzjoni bejn il-ċermen u l-komissarji ma kienitx waħda tajba fil-passat. Grazzi sur komissarju għal minuti. Il-punt ta' ta' tluq tiegħi dwar regolajtajiet huwa illi hemm progress u dan jidher fil-kwittanza, fil-procedura ta' kwittanza tal-2008. Huwa diffiċli li wieħed idaħħal il-kriterja ta' effiċenza għaliex din hija xi ftit aktar diskrevattiva. u aktar faċli li wieħed jevalwa minn punti vista formali. Iżda dan huwa l-iżvilupp naturali tar-regolamentazzjoni finanzjarja biex aħna din nadottawa mhux biss tkun faċli wieħed juża iżda tkun razzjonali f'termini operattivi huwa ħafna aktar diffiċli din niksbuha. Issa din ser nagħmluha għal tlet reviżjonijiet annwali. Kenna ħafna kummenti minn l-Unjoni Ewropea kien hemm konsultazzjoni pubblika li bdiet minn għalija f'Ottubru sena l-oħra. U hemmhekk kien hemm aktar minn 200 emendi. ħafna minnhom ovvjament dawn ġew mill-beneficiaries u għalhekk din hija xi ħaġa aktar minn semplifikazzjoni tal-kriterja. Grazzi l-Onorevoli Tarċu Marka kis għal-minuta. Nixtieq nżid xi ħaġa. L-istati membri hawnhekk għandhom dmir inti tkellim dwar name and shame. Para l-arma ewlenija tiegħek inti lest illi tagħmel din il-proċedura li fil-passat din waslet għal titjib f'dak li għandu xaqsam it-naqis tal tal-ir-regolatajiet Dan għattu inti stess. X'inhu l-aktar importanti għalik? X'inhu l-importanti l-aktar? L-infrastruttura jew inkella riċerka u l-innovazzjoni? Ek joġbo komissarju minuta. Aħna bejna round ta' nejmen and shame lum Jina musterna stjeni ovvjament jina xtaqt namel dan fuq bazi bilaterali, il-kommissjoni, u kol semmiet li regolaritajiet u l-fokus tal-attenzjoni tagħha dan nafuh il kol Ma fimt sew it-tieni mistoqsija tiegħek dwar il-prioritajiet tal-riskju ta' zbal tollerabli. Il-priorità hija żgur ir-riċerka. Ħafna mill-elementi ġejjin minn mir-riċerka hija ħasra għaliex unjoni Ewropea spiss tipprova żid ir-riċerka u saħna qegħdin nemendu budget 10. Wieħed A kien eh, riżultat ta' tnaqqis. Dan huwa sinjal li hemm xi ħaġa ħażina fil-proġetti tar-riċerka. Grazzi. Issa fil- Grupp tal-ħodor ma' unħat li xtiq jitkellem, jek kena xaħat jitkellem wara. Għal-grupp ICR e l-onorevoli Eċeneki. Nitlob skuża jgħid il-President l-onorevoli Trupper għal-ħodor. Grazzi, Sur President. Jien nixtieq inkun naf issa li qegħdin nitkellmu dwar is-semplifikazzjoni kif sar namluwa, kif sar intejbuwa, jekk inti intix favur li teġġeġ l-istati membri li għatu dikjerazzjonijiet nazzjonali tagħhom u kif seri tejbu l-ġestjoni tal-finanzjar tagħhom. Grazzi, sur kummissarju, żewġ minuti. Kun aktar faċli aħna faslu rapport dwar kif aħna qegħdin nitjiebu bħala stati membri Jiena nsejt nwieġeb għal eh, mistoqsijiet dwar irregolaritajiet. Aħna bħalissa ninsabu f'perjodu speċifiku, żewġ rounds ta' prepayments kif ukoll proposta li ma ġietx aċċettata għalhekk ninsabu fi żmien kruċjali u dan huwa relevanti għad-diskussjoni tal-regolazzjoni finanzjarja żewġ rounds ta' simplifikazzjoni, il-prepayments, il-lump sums. U dak kollu li huwa aktar user friendly li jippermetti li noħol u l-politika ta' koezjoni u tamir kontra l-krizi. Dan mhux dejjem konformi mal-maniġjar finanzjarju tajjeb u kontroll tajjeb tal-budget u dawn huma xi ftit konflittwali ma' xulxin. Palissa l-ebda approċ għal kreditu tal-banek, irridu namlu l-ħajja aktar faċli għal beneficiaries kollha. Iżda minnaħa l-oħra, aħna nisabu taħt pressjoni kbira biex ikonna manager finanzjarju aħjar. Dan huwa ċirku xi kultant. Iżda irridu nindirizzaw f'dawn it-tlet modifiki annwali ta' regolazzjoni finanzjarja. U apparti minn hekk hemm il-Public-Private Partnership, strument finanzjarju ġdid u l-kunċett tal-riskju tollerabbli ta' żball. Dan irridu ndaħluh fir-regolamentazzjoni finanzjarja. Sekk ġobkom ftakru illi aħna ninsabu f'ambjent straordinarju maħluq mill din il-kriżi hemm ħafna stennijiet, iżda aħna qegħdin inwettqu. Qegħdin inwettqu l-wedid politiċi tagħna permezz ta' simplifikazzjonijiet u l-prepayments. Grazzi għal minuta is-Sinjura Trupilli jekk tixtieq tintervjeni. Iva, nixtieq nerġa' nirreferi għal din il-problema. Iva, il-tnej li aħna naqblu li m'x qed ngħidu ismandu jkun hemm aktar burokrazija u għacħar, ma rridux aktar burokrazija u karti l-ewwelin, imma qed nitkellmu fuq l-ispirtu politiku u l-impenn kif aħna nistgħu ntibu ntejbu l-ġestjoni tal-finanzjament inti taf illi għal aktar minn 80% huma l-istati l huma responsabbli ġifieri hemm din il-kwistjoni ta' kif hum jistgħu jagħtu riżultati tajba u jaġixxu fi spirtu komuni u waslu għal titjib. U dinja il-kwistjoni u l-inja rridu naraw kif jista' jkollna l-aħjar modelli ħalli nejnuhom itejbu l-ġestjoni finanzjarja tagħhom. Ovvjament, mhux qed ngħidu li ikun hemm aktar dikjarazzjoni fuq karti ma kif inbidlu il-ħsieb u l-ispirtu politiku fih dan l-istati membri stess. Kjoġbok għal minuti issa. Ikolli najt u dunija importanti għall-Europa tal-Vant. Fid-dawl tal-ilmenti kollha differenti li kien hemm. L-eżerċizzju li sar kien wieħed tajjeb fuq il-livell lokali u reġjonali. Kienet ħaġa ġdida. U dan sar biex intejbu l-kwalità tal-amministrazzjoni fil-pajjiżi l-ġodda. li forsi stajna għahna fihom għala ta' irregolaritajiet. Imdu kunu pozittivi. Jiena kont qed nara titjib tassew fl-arfin ta' kif li programmar finanzjarju jaħdem fuq il-kontroll intern kif rrit isir fuq il-ġestjoni finanzjarja u dan kollu kien qed jiddependi fuq l-informazzjoni anke fil-pajjiżi l-ġodda. Iġifiri, rridu nħarsu l-aspetti pozittivi kien hemm revoluzzjoni fil-programmar ehm, finanzjarju fuq livell lokali u reġjonali fl-Ewropa li naf. Grazzi ħafna l-Onorevoli Cesar Neki. Grazzi ħafna, Sur President. Ħana għamil mistoqsija bil-Pollak minħabba li għanna kummissarju kandidat Pollak. L-ewwel net ngħidlek proset għal kumment introduttorji eċċellenti li tajtna u anke tweġib eċċellenti li tajtna sissa bħala koordinatur għal grupp eh, politiku tiegħi fih dan il-Kumitat tal-Kontroll Budġetarju nixtieq nagħmel din il-mistoqsija. Inti fejn taħseb li huma ġufijiet ewlenin f'dak li huwa ħela ta' fondi Ewropej? U kif taħseb li għanna nimlew dawn it-toqopek biex l hekk matul il-ħames snin li ġejjin biex il-flus ma il gul barra. Mistoqsija li miss xi pjanijiet qed tagħmel u x'taħseb li inti li huma l-ispejjeż biex fl-Unjoni Ewropea ninkludu anke il-pajjiżi tal-Balkani. Għażux minuti sal kummissarju Naħseb dan huwa eżempju ideali ta' kif żewġ politiċi jkunu f'oppożizzjoni f'pajjiżhom imma qed jaħdmu l-istess miri fuq livell Ewropew. Edna ħafna aħna dwar fejn huma dawk l-aspetti li s-sistema t-implementazzjoni li bħalissa tal-budget qed falli miex qed taħdem. Hemm żewġ aspetti fejn hemm titjib li huwa miex l-ewwel net fuq il-livell ta' koeżjoni fejn hemm ħafna irregolaritajiet u t-tieni net fil-qasam tal-affarijiet esterni. Dawn huma żewġ oqsma fejn sforzi sinifikattivi biex eh, nimlew it-toqob u ma meħtieġa. Anke jekk ħafna nies jisom jħidu gost eh, jasbu li l-amministrazzjoni minna ġej il-ħela, fil-fatt hija amministrazzjoni illi qed tuża biss ammont xkejken tal-finanzjament tal-Unjoni Ewropea, tal-fondi tal-Unjoni Ewropea, tħares lejn il- il-kodba ta' l-auditjar ektara. U allura meta qablu maffarijiet oħra l-amministrazzjoni qed taħdem mhux ħażin. Issa fuq it kabir il kwestjoni ewlen hawnhekk ovvjament anke għall-Parlament Ewropew i dik tat-Turkija. Il-Turkija ħat irċivi madwar 60% ta' kull eh, fondi li jenataw l-pajizi kandidati jew il-pajizi eh, kandidati qabel is-sħubija. Jiena, ovvjament nħostiwa importanti dawn il-fondi. Però eh, ma nasibx dinja mistoqsija li għandha titwieġeb fl-2010 kif napprezza l-valur tal-mistoqsija tiegħek. Forsi mistoqsija supplementarja mis-Sur Czarneski. Grazzi għal dik il-mistoqsija interessanti u diplomatika li tajtni. Irrid ngħid il-nefqa amministrattiva wieħed jista' iqabbel wkoll mal-nefqa fl-affarijiet esterni. U jnasib dal-proporzjon għandu jitbiddel. Għal ħidma tiegħek biex tagħmel dan. Rrit ngħid nittama li rnexxielek u nittama li kollok mandat effettiv. Minuta għal komissarju Iva. Ekku. Titlu ħamsa huwa kemm xejn ola minn titlu erba' u titlu erba tal-budget jaqa taħt is-Sinjura Ashton. Palissa stessa għaddejja minn smiħja wkoll. 45 miljun euro eh, aktar fuq medda ta' seba' snin għal uh, servizz eh, tal-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna s-sur Sondegard għal-Gwe. Ija hawnhekk jew le? Għaw xatt mill-Gwe? Brigad. Ehm, Grazzi ħafna sur President. Aħna tkellimna dwar l efficienza fuq kif nistgħu nikkorreġew il-naqsu l-ħela u l irregolaritajiet Imma l-effiċenza ma tiġix weħeda. Din tiġi bis-saħħa tal-għażla politiċi tajba li jkollhom impatt budġetarju tajjeb. Kif jaf il-Kummissarju kandidat, ħafna mill-linji eh, li qed jinbtu saru minħabba interessi f'kompetizzjoni ma' xurxin. Fil-perspettivi finanzjarji li jmiss taqbel li forsi nitkellmu fuq perspettivi finanzjarji fuq bażi zero u li ikunem eh, tqassim ġenerali ġdid. Grazie ħafna żewġ minuti għal-Kummissarju. Meta nasbu fuq il ġejjini u l-perspettivi finanzjarji tal-ġejjeni għanna nitalmu mill-li modi. U talima li ħadna hija din. Aktar ma naqblu kmini fuq il-prioritajiet politiċi, aktar ikun faċli illi naddu l-finanzjament lilhom. Il-problema għal-ġejjini waħda minn ħafna i kif aħna nsibu orjentazzjoni ewlenija bħal per eżempju tista' tkun il-klima jew l-ambjent, imma din trid tappella lin-nies għax il-pakketti kollha li kien hemm qabel kellhom xi orjentazzjoni pal per pereżempju su ewlieni. Dan kien ikompli fuq l-ewwel pakketta ta' Delors. Bad kien hemm it-tieni pakketta ta' Delors kien jitkellem fuq l-Unjoni Monetarja, ma kien hemm il-pakket ta' Prodi fuq it-kabbir, kien hemm sentimenti mħalta u l-ewwel pakket ta' Barroso kien fuq l-aġenda tal Lisbona. Imma ma tantx ħarġu sentimenti pożittivi fuq din il-ħaġa sem il-problema kif aħna nsibu l linja ewlenija, l orientazzjoni ewlenija biex il-prioritajiet politiċi finanzjarji tal-perspettivi finanzjarji nixtuhom fuqa. Din kienet il-ħidma tal-revizjoni. Imma il-revizjoni waqt lura u kienet deċiżjoni għalija li din posponuwa għal kulleċ li jmiss. Il-President Barroso irrit li kun hemm l-istrateġija 2020 tiġi aċċettata qabel kollox, qabel ma jsir dan kollu bħala priorità politika u dan supposta jisir f'Ġunju, allura dal-qed tajt jista' jsir l-aktar kmieni fl-Ulju meta eh, neqirbu imbagħad lejn il-qafas finanzjarju multianwali li jmiss imbagħad inkunu nistgħu nittrattaw dan l-affarijiet, ovvjament dawn huma kwistjonijiet tal qudiem Grazzi grazzi tixtieq ta' twieġeb għal minuta onorevoli. Eħe, Iva. Kienet eh, tweġiba tajba, Komissarju kandidat. Il-mistoqsija tiegħi u l-qed naħseb fuqha. Hekk kif qed nersqu salejn iskeda għal perspettivi finanzjarji li jmiss, għalfejn ma nużawx il-proċess ta' reviżjoni tal-perspettivi finanzjarji u nestenduhom għal periodu li jmiss perspettivi finanzjarji li ikunu eh, eh, ġenwini. Grazzi ħafna sa minuta lill kummissarju kandidat. Jiena eh, naħseb illi din il-mistoqsija qed tagħmilha lil xatt li huwa tassew eh, favur illi eh, intew il-proċess naraw li jkun sħiħ. Din hija kwissjoni li l-mandat tal-Parlament naraw li jiġi jaqbel mal-tul tal-perspettiva finanzjarja. Li L-idea tiegħi li nestendu il-mandat tal-Parlament Ewropew għal seba snin ma ġiex ta' raġunijiet li ma nafx u il-perjodu fit trattat huwa ta' minimu ta' ħames snin. Ovvjament li ntawlu il-perjodu din nistgħu niddiskutu aktar il-qoddim. Dan mhux l mod imma kif iż-żewġ mandat inġibu għom jaqblu ma' xulxin, imma din hija waħda mill-proposti illi qed tikseb maġġoranza fil-Parlament. Grazzi, l-onorevoli Andrea sin jinsapaw le jidirli li lew u xaħat li ħaj jistostitwixi. Issa l-kellim Ellen Hauser, prezenti għonek? Lanqas. L-allura spiċċajna sur president, spiċċajna fil-ħin, għansib minuta bil-qoddim. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena impressjonat ħafna bil-mod ta' kif il-membri tal-Komitat tal-Kontroll u l-President tagħhom eh, ħarsu regoli. U jiena perswas illi issa il-membri tal-Komitat tal-Budget jaraw li jagħmlu l-istess. Issa mena fisem l-IPP nadu għas-Sur Heimer Heimerberg u s-sur Lewandowski jaf eh, illi ġeografikament ijet eh, imwaħħal bejn dawn iż-żewġ suċċessuri. Minuta Sur Heimer. Grazzi ħafna. Nafu li l-Komissarju kandidat huwa eh, ex membru tal-komitat tagħna ma wkoll mexxa negozjati fuq il-perspettivi finanzjarji fi ngħid minn bil-qudiem illi l-arfin esperti u dal qasom u l-fat li huwa miftuħ l-Parlament Ewropew maċari ċari hawnhekk. Imma minkejja dan kollu rajna kif fi żminijiet diffiċli il negozjati pereżempju fl-2006 il-Kummissjoni kollha kemmi ma, ma tipax tappoġġa sal-aħħar il-proposti tagħha, ġifieri hemm ċertu nuqqasijiet u affarijiet minn tal-perjodu ta' qabel li nittrattawhom illum l-ewwel nibda kien xaqsam mal-implementazzjoni tal-, -implementazzjoni tal l-effetti budġetarji mill-Lisbona. Meta eh, intu servizzi tiegħek toħorġ ħatoħorġu bistimi li ħajkolna bżonn fin-nefqi ta' twettiq tal-istrateġija tal-trattat tal-Lisbona. Ħalli dawn imbagħad indaħluhom fil-budget. It-tieni net għandna reviżjoni ta' nofs il-mandat Di ma tasibx li hija opportunità tajba biex inħarsu lejn il-kwistjoni tal-estensjoni tal-reviżjoni. Undaħlu fija il reviżjoni interim tal-proġetti. Ja, mux aħjar dan għam, missa flok għam mal-2013 is-sur Lewandowski għal żewġ minuti. Reimer Berger kien et eh, jenni fil-proċess li nitallem billi namel, il-proċess li beda fl-2004, dwar li kurem adattament għall-Lisbona, li mish biss eh, kwistjoni teknika, aħna lesti illi barra s soluzjoni transitori għall-emendi u il-programm eh, pragmatiku Dan maqbul fil-konċiljazzjoni. Fil-waqt li nistennew li liġi primarja taddi għal regolament legali fuq il-perspettivi finanzjarji u l-ftehim interistituzzjonali. Jiena konxu li dawn iż-żewġ dokumenti huma importanti. Dawn Eh, huma meħtieġa, it-tnelli huma. Din hija ħaġa fit-trattat. Il-Kunsill fuq approvazzjoni tal-Parlament qed jistabbilixxi l-kwistjoni wkoll tal-qafas multianwali. Imbagħad hemm il-ftehim interistituzzjonali anke il-rapport fuq din il-ħaġa għandu sebi bħala opportunità kif nittrattaw aktar il-flessibilità hemm riserva tal-għajnuna li tingħata fl-emerġenza u affarijiet oħra. Dawn rridu nitrattawhom ukoll fid-dawl tal-marġini stretti li hemm bħalissa fil-perspettivi li hemm bħalissa. Jiena nixtieq illi naraw ukoll aspetti oħra barra il-budget għax inkella ma sax nifanilizzaw il-bżonnijiet addizzjonali tafu li aħna pratikament revedejna il-perspettivi finanzjari tlet darbiet l-2006 kien eżerċizzju li jiena nixtieq ninsa. Grazzi ħafna. Mr. Reimer ma jxiex jagħmel mistoqsija, spiċċa. il vici President Jutta Hawk għal minuta. Grazzi ħafna. ħafna drabi nitkellimina fuq l-aġenziji. U huma dawn ma jqawx mis-sema dawn naħol huwa maħna permezz ta' atti leġislattivi. Biex inkun naf inti x'taħseb fuq is-sitwazzjoni li hemm bħalissa kummissarju kandidat inti taqbel ma' xi mill-kollegi tiegħek u xi mill-kollegi tiegħi illi l-aġenziji idajfu il-wol tal-Kommissjoni bħala implementatur ta' deċizjoni ta' politika u jekk huwe kif tista' tbiddel ir-wol tagħhom u jekk le. Taqbel miegħi illi aħna għandna bżonn aktar effiċenza fl-amministrazzjoni ta' dawn l-aġenziji u wkoll fis-servizzi kollha tal-Kommissjoni u bl-istess mod. Ma taħsibx illi il-leġislatur Ewropew għandu jimxi f'direzzjoni illi jagħti titwil aktar riflen dawn l-aġenziji u forsi tista' tinħoloq sotto kategorija dawn l-aġenzija matul il-ħames snin li ġejjin. Is-Sur Lewandowski. Il-Sur Lewandowski il-, -sur Lewandowski, il il-ħolqin tagħhom kien eh, żvilupp eh, ad hoc li sar ma' żmien mingħajr ma kien hemm viżjoni wiesa. Imbagħad fl-2004 daħalna l-evalwazzjoni li trid issir. Issa, dwar xista jiġri fil-ġejjieni Lek għandu xaqsam ma' spejjes ħlif għall ġustament għall-inflazzjoni eh, m'għandux ikun hemm eh, spejjes oħrajn. Hemm spejjeż oħrajn msemmija fl-Arozjer. Tlet aġenziji responsabbli mill- supervizjoni finanzjarja minħabba il-krizi finanzjarja li hemm bħalissa u dawn huma l-konklużjonijiet li wasalna fihom fir-rapport la Rozier u għedna li għandu jkun hemm xi 40 miljun għal l affarijiet. Issa dwar il-parametri. Il-parametri li ħajintużaw għal l-evalwazzjoni. Il-Kummissjoni wasat għal din il-konklużjoni illi barra l-evalwazzjoni Il-grupp interistituzzjonali twaqqaf is-Sinjura Hawk minħabba natura ta' dmirijiet tagħha u l-interessi tagħha qiegħda f'dal grupp, ingress li qiegħda hemmhekk, Jensen qiegħda hemmhekk, jiġifieri aħna għandna niltaqgħu fuq il-livell ta' dan il-grupp interistituzzjonali ħalli ntejbu dak li aħna naraw bħala nuqqasijiet fil-ġestjoni. Imma dwar li il-budget. Waħda mill-konklużjonijiet u dinja waħda mill-ideat illi aħna wasitinna mill-Parlament Ewropew. Wieħed mill-modi ta' kif il-budget Ewropew nagħmluh aktar flessibbli u billi innaqsu l-att ta' titli li jkun hemm illi namlu ndaħlu aktar flessibilta fl-arranġamenti. Dini waħda mill-idejat. Ma dini ħaġa li tikkontradixxi eh, l-idea li indaħlu aktar komplikazzjoni tu sottotitli fil-budget. Grazzi. Naddu issa għas-Sur Alvaro Vici, President tal-Liberali u Demokratiċi. Dear Commissioner Designate, uh, Commissioner... Kommissarju kandidat, eh, il-President Barroso fil-program ta' ħidma tiegħu semma Żewġ pertew l fost oħrajn. L-ewwel net li niġġieldu l-kriżi ekonomika u finanzjarja u l-oħra hija riċerka u l-iżvilupp u żewġ kwistjonijiet aħna involuti fihom bħala Kumitat tal-Baġit. Dak li għandu x'aqsam mal-ġlieda kontra l-kriżi finanzjarja. Nixtieq inkunna fil-fema personali tiegħek bħala Komissarju Kandidat fuq il-Fond Ewropew Globalizzazzjoni inti seħlu dan bħala suċċess u dan mekkaniżmu bħal pereżempju f'dak xaqsam mal-kofinanzjament pala l-aħjar wieħed mażu u kif nistaw eh, naslu għal ċadu tiġbaħ linja tal-budget għal dan fil-ġejjeni u ser kun il-bazi legal għal din il-ħagġa. U riċerka u l-izvilup nishtiq nkunu nafu il-żmien u kemm jidħol fil-fond l-evalwazzjoni tal-programm AFAS numru 7 kif nistgħu eh, nagħmlu segwitu fuq l-użu tal-fondi tar-riċerka. X'niksbu mill-flus li nagħtu u fl-aħħar pero eh, però mhux lanqas il-fema tiegħek fuq il-programm għafas numru 8. Żewġ minuti għastur Lewandowski biex iwieġeb parta żewġ mistoqsijiet. Il-Fond ta' Globalizzazzjoni twaqqaf biex eh, eh, nwieġbu għal biżat li kien hemm fir-referendum ta' Franza u mhux eżatt bħala tweġiba għal kriżi ekonomika misser jaqdi ir wol tiegħu qed naraw illi ix-xogħol qed joħroġ il barra mill-Unjoni Ewropea lejn pajjiżi oħrajn. Aħna ddiskutejna l-fond ta' globalizzazzjoni fuq regoli tiegħu u dan għamilni f'ċertu okkażjonijiet bħal pereżempju kien hemm ċertu sensi li, li, li saru uh, fl-Irlanda u kwistjoni u kol ta' għajnuna publika għal kumpaniji ġodda. Li kien importanti fi żminijiet ta' kriżi kien illi ikun hemm tibdila tal-fond ta' globalizzazzjoni. Biex innaqsu eh, is-sensi ridna li kunem għafas usa, ridna li naraw illi ikunem mezzi oħrajn biex dan il-fond ikun disponibli. Imma hawnhekk min jasal l-ewel jieħu l-ewel il-flus, skont kif jaħdem dan il-fond. U hemm ħafna bladi fl-Ewropa, fostom tarsnari fi Gdans illi ma kinux lesti illi jisibu mod kif jaslu għal-fond ta' globalizzazzjoni biex jirċivu minnu. Dan kien zbal. Għax kien hemm sensi u hemm sensi illi uh, baqgħu għaddejjin kien hemm aktar minn 10,000 uh, ħaddim li tilef ix-xogħol, imma fil-perspettivi finanzjarji li mis għandna nsibu lok għal aktar mezzi ta' flessibilità milli hemm issa. U issa dan idu ndaħlu fil-ftehim interistituzzjonali il-ġdid, il-ftehim uh, residwu. U fuq ir-riċerka nasib li tkun allura mistoqsija ta' segwitu għax skadil il-ħin. Iva, jekk il-mira ta' fond ta' globalizzazzjoni kienet li globalizzazzjoni ssir popolari fi Franza, ħajkonna najdu dan falla bisħieħ. Is-sur Alvaro għandu dritt għal mistoqsija oħra. Grazzi ħafna tajb li għana daw il-mistoqsijiet ta' segwitu, kollha qed jiffullaw għal dawn il-fondi ta' globalizzazzjoni. Jiena nixtieq inkun naf jekk hemm xi ħaġa fil-futur. U kif dana jista' jaħdem jew jidħol mal-Fond Soċjali Ewropew. Nishtiq li nidħol iktar fil-fond fil-mistoqsijiet ta' fil-kustjoni ta' riċerka u żvilupp. Grazzi Sur Lewandowski, Iva, kollu wieġa fuq ir-riċerka. Dan diġa tkellimna fuqa milla ta' disponibilta u il-proċedura, pero f'dan ir-rigward aħna għanna żewġ ħabarijiet kbar għal futur li jmiss. L-ambitu tal-finanzjar jista' jkun akbar mill-li nistgħu aħna eh, nipermettu għanna ITER u Galileo. Je vous remercie. Euh... Grazie ħafna, signora Melga Trippel al ħodor Grazzi. Nishtiq nerġa lura għal uħut mid-diskorsi li tajt indi fil-parlament fl-axar periodu tijak su Lewandowski fejn inti għat li l-ambjent huwa għadda detriment tal-rkupru ekonomiku issa jekk dan huwa l-pożizzjoni tijak dan ħajkollu ċertu impatti għall-pjanar tal-linji budġetarji ġodda issa għanna prova li fil-fatt is-sitwazzjoni hija bil-kontra u rridu naraw kif nistgħu aħna sostenibilità u teknoloġija ħadra naqdu mal l-kupru ekonomiku, ma nafx inti biddilx l-opinjoni. Grazzi Sur Lewandowski. Proset għal kem ħejjejt ruħek Iva, jina defendejt u sem qed xini eżattament il-problema ta' din il-ħtija tal-karbonju biex najtek. Il-problema li qed inħossu aħna. Il-Polonja pajjiżi huwa pro-Ewropew ħafna, però hemm problema waħda ġenerali. U dina għandha x'taqsam mal-ġlieda kontra t-sħin tal-klima il-elettriku huwa erba' design joħroġ erba' design fil-mija responsabbli erba' fil-mija tal-karbonju. <clears throat> Hemm bżonn ta' teknoloġija ġdodda ġdida għal ħażna per eżempju tal-karbonju u din hija l-bidla li nista' ngħid fil-pożizzjoni tiegħi l-industrija ħadra hija waħda mill-iktar E, affarijiet li jippromettu fl-Ewropa fil-futur. U dana joħroġ minn argumenti ambientali, industrija illi qed toħroġ anke minn daw mela l-kwistjonijiet ambientali f'pajjiżi qed nara dan l-effett u dawn l-isforzi serji li qegħdin isiru sabiex inżommu il-livell tal-Unjoni Ewropea. U dan qed jitratta il- eh, il-fatt li nkunu self-sufficient. Il-proġett pilota f'Borħaċov huwa parti minn dan il-pjan tal-kupru u hija lezzjoni għal eh, ċittadini l-oħra li nistaw kif nistaw nużaw dawn l-opportunitajiet. Fid-distret tiegħi il-grupp Franċis Total inawgura l-ewwel proġett pilota tal-ġbir u ħażna tal-karbonju. U eh, dan ismi zamni eh, milli nassisti għal dal-avveniment storiku. Elga, jew Sinra Duran. Sur komissarju kandidat, xta inti eh, semmejt il-ħidma tiegħek fil-dak riforma tal-portijiet fil-Polonja. fil polonja jina rajt id-dikrazzjoni tiegħek ta' qabel fuq il-kwistjoni tal kompetittivita Inti kif tara l-kompetizzjoni fl-aħħar mill-aħħar bejn is-setturi liberalizzati u mm, l-għajnuna tal-istat jew l-intervent u regolamentazzjoni fuq l-għajnuna tal-istat brabta mal-Unjoni Ewropea. Xtaqt nara l-filma tiegħek mela fu eh, l-aspett tal-kompetizzjoni marbuta ma' restruzzjoni mill-ġdid ta' ċertu setturi u l-viżjoni li inti għandek tal-Unjoni tal-Istat u l-mod ta' kif l-Unjoni Ewropea għandha tipprova dawn edu ċertu qafas. Grazzi ħafna minuta sur Lewandowski. <sighs> I think you cannot. Uh, Naħsibx li tista' ssib laboratorji aħjar mill pajjiżi U dan anke fil-qasam tal-industrija ta' shipbuilding għanna tlettar snit kbar aħna u hemm liġijiet ta' kompetizzjoni ibsin ħafna fl-Unjoni Ewropea. Aħna bilna mal-loġika ta' liġi ta' kompetizzjoni. U inti ma tistax tibni pożizzjoni ta' kompetizzjoni tiegħek blajnuna ta' fondi pubbliċi ma jistax isir dan. Għax inkella din tkun distorzjoni tal-kompetizzjoni u mhux kompetizzjoni vera. Però forsi wieħed jista' jifhem kemm hu diffiċli illi ngħaddu fi żmien qasir mill-arranġament industrijali ta' qabel u f'daqqa waħda natadatta ruħek għal dawk ġodda. Inti. Tittamel dil-bidla kważi mill-lejla għannar u dan huwa diffiċli. u sardu naħu dawn it-tartznet eh, mill-Polonja la tartznet gbar. Grazzi Sur Paveskova għaddu kem qed jasal, jasal fil-ħin, tista' titkellem għal-minuta kollega. Dziękuję, eh, dziękuję bardzo. Eh, chciał... Grazie ħafna. Kummissarju kandidat. Jina nixtieq nitkellem fuq il-politika barranija fl-Unjoni Ewropea. Inti fl-opinjoni tiegħek kemm għandhom jgħaddu fondi għal eh, dan is-settur tal-affarijiet barranin. Din hija eh, dan huwa qasam ġdid taħt Lisbona ma' importanti mbagħad għandna wkoll is-ħubija Ewropea dina nidwa kif inhi ma tantx għaddejna frejes għal dan il-għan matul is-snin. X'inhi għalek l-opinjoni tiegħek kif tara inti din il-ħaġa u x'taħseb illi għandu ikun il-livell adattat ta' e, ta' fondi u minn fejn nġibu nġibuhom dawa għasħobija mal-vant, mal ħalli nkunu nistaw għankin ikkompetu ma' Russja fuq dwar l-istess e, pajjiżi. Grazzi Sur Lewandowski għal żewġ minuti. Titlu erba' tal-affarijiet esterni kien biċċoġa tal-az kbira fin-negozjati li saru u kienu kol kawza għal diffikultajiet kbar fin negozjati tal-budget annwali fil-passat. Hawnhekk aħna għandna l-ola ammont ta' ħidmit ġodda li ma jidħlux fil-budget għal sena partikolari għanna ħafna affarijiet li għaw taħdan it-titlu għanna il-Palestina, Kosovo, bżon ta' eh, bżon li nilħu ċertu talbit finanzjari li jridu jintlaħqu. Il-sħubija tal-pajzi tal-vant, Kienet inizjalment mira, però ma kellna lebda flus għalih. Fil-politika tal-ġirien, għanna 6 miljon euro allokati għal din is-sħubija tal-vant. Pro danna mumiex fondi ġodda, ma jiġux mux ġeji minn sorsi ġodda, dana ġew minħabba li irranġajna minna ċert kienem ċertu Eh, manuvri fil-marġinju minn hemmhekk ġew dawn is-6 miljuni. Alla jiena naħseb li pers li qegħdin inkopru zona kbira Ewrop ġeografika rridu nużaw il-flus bila għalu jekk rridu nitfaw iktar flus f'dan eh, l-envelop għanna bżon flus li jiġu minn barra mill budget tal-Unjoni Ewropea għal 2010 u 11 ma tantx għandna fondi addizzjonali għaliex manna lebda lok ta' flessibilta jew manuvra f'titlu erba. Memx xi mezz kif aħna nistaw f'daqqa waħda nżidu l-ammont ta' fondi disponibbli hawnhekk. Però importanti il nużaw il-flus bil-għaqal u dinja ħaġa li intom ta' fuq aktar minni. Tixtieq istaqsi mistoqsija supplementari kieġbok le mela ngħaddu għas-Sinjura Mihajlo Vanjenski. Grazie, President. Sur Lewandowski. Sur Lazovic diġa kważi kważi għal dak kollu li kalli xinajt jien, pero baqali xaġa zaħira xizzit. Inti għatti l-kommissjoni ħat irrevedi ir-regolament finanzjarju mod urġenti fid-dawl ta' servizz estern ġdid tal-Unjoni Ewropea. Tista' forsi tgħidilna daqsxejn it xi kalendarju indikattiv dwar dan u t Kif tara inti rwol tiegħek ta' kommissarju fid-dialogu mal-Parlament u l-Kunsill fil-qasam ta' CFSP? Grazzi. Grazzi. Issu Lewandowski għal żewġ minuti. Biex ma nerġax noqgħod nirrepeti li l-nifsi fuq l-servizz ta' azzjoni esterna. Dina mhix problema faċli għal reviżjoni tar-regolamenti finanzjarji u din ħatkun revizjoni li ħadd titħaffef ukoll ħadd ħatkun imħaffa għal kontrarju ta' punt 17 ta' rezoluzzjoni riċenti fil-parlament għal budget tal-2010 fil-parlament fil-Unjoni Ewropea kienem talba li tlet punti li għandhom xaqsmu għal vizzjoni finanzjarja għandhom jiġu trattati għabbazi trianwali. U dana ovvjament imur kontra il-fast track revision, pero jekk aħna irridu iwafqu dan is-servizz sal-aħħar ta' April. bil forsi konna din ir-reviżjoni mħaffa ta' regolament finanzjarju. Sfortunatament kont l-arti dak li jidri la sinjura Andergressle. Il-problema tiġat il x'inhi trid tkun istituzzjoni indipendenti. U dan ifisser li tkun responsabbli mill-nefqa amministrattiva u s-sinjura xtim bħalissa u kol edha twieġeb il-mistoqsijiet bħalissa f'dan ir-rigward fl-istess moment li qed inkellimkom issa ġifieri naħanżomha miftuħa din il-ħaġa pero bazzikament dan għandu kunem kontroll u ħatkun parti mill-budget ta' kommissjoni. Ta ħaġa importanti i kemm fil- kustjoni amministrativa kif ukoll apparattiva, din għad tkun kontabli kompletament għal parlament dak li għandu jaqsam ma' rilax. Din hija għandha tkun istituzzjoni kontabli. Grazzi. Is-sur kajfin, kieġbak. Fissem is-soċjalisti Sur Lewandowski, aħna nafu li r-żorsi tal-budget tal-Unjoni Ewropea ma mhix biżejjed biex wieħed jiffinanzja l-iżvilupp tal-ekonomija Ewropea, speċjalment f'dal perjodu tal-kriżi. Iridu nippruvaw nimmassimizzaw l-effiċenza anke permezz ta' dawn ir-riżorsi skarsi. U forsi biex nagħmlu dan nistgħu nżidu il-rwol tal-Bank ta' Investiment. Is-Sur Barroso qed jgħid li jrid ikun hemm iktar blending bejn il- loans tal-Bank ta' Investiment Ewropew u l-Fondi Ewropej. Sur Lewandowski, xinu l-limitu tal-parteċipazzjoni tal-Bank ta' Investiment Ewropew? U inti qed titħasseb illi forsi s-sur Barroso għandu tamiet eh, li mhumiex realistiċi f'rigward ta' dan il-bank ta' dan il-bank. Inti lest li tikkonsidra il-ħolqien ta' strument ġodda sabiex ikunu nistaw nifacilitaw l-aċċess ta' fondi Ewropej minkejja dak il qed jitlob is-Sur Barroso ċaħra ma jkunx hemm strumenti ġodda. Grazzi, Sur Lewandowski, għal żewġ minuti. Il-tweġiba għal kriżi hija il-pjan tal-kupru. U għadina ġidda xejn tart u għanna 5 biljun euro bħala stimulus package, package il-għazimur anki lilin minn dan l-ammont. Jiena naħseb illi apparti dak li għattinti irdu nsemmu kol id-disponibilta tal-fondi Ewropej, ġifi disponibilta ġenerali. U d-deċizjoni li naddu iktar minn 6 biljun euro fil-koezjoni kienet waħda mill-mezzi kif ippruvajna niġġieldu kriżi. Iva, għadin nżidu r-wol tal-bank ta' investiment u dana biex nżidu l-kapacità tal-bank anke fir-rigward tal-kreditu li jenata l-SMEs. Hemm obbligu legali għall-intermedjarji u s-sistema bankarja intermedjarja li qed tgawdi mill loans tal-Bank ta' Investiment Ewropew biex jimpenjaw li l-om innifsu b'mod doppju għalli xumma qed jidħlu f'dan eh, l-obbligu kontrattwali. Il-volum ta' kreditu ta' 75 biljun euro fis-sena huwa fil-fatt Eh, jiswa iktar minn 200 biljun euro minħabba il-leverage. U għadak jiena qed naħseb f'daw l-istrumenti finanzjarji ġodda li għandhom jiġu integrati biex inżidu il-possibiltajiet tal-budget Ewropew. Grazzi. Il-President Barroso ta' responsabilità li sur Kandisu li huwa ex-direttur ġenerali tal-Fond Monetarju Internazzjonali biex ikun hemm riflessjoni fuq il-mod ta' kif il-Bank Ewropew tal-Investiment ikun jista' kontribwixxi aktar għal finanzjament mod partikolari barra l-Unjoni Ewropea. Tixtieq terġa' titkellem kollega għal minuta. Iva, nixtieq nitkellem għal naqra. Investment Bank is... Uh, jekk il-wol tal-Bank ta' Investiment Ewropew jizdiet, Sur Lewandowski, tikkonsidra miżuri biex ma tħallix li jkun hemm budget parallel ma' dak Ewropew għax jekk impoġġu wis pressjoni fuq il-partiċipazzjoni parallela, allura il-politika budgetarja tal-Unjoni Ewropea tista' tiġi perikolata u tikkonsidra xi miżuri addizzjonali biex ikun hemm iżjed trasparenza fl-użu ta' dawn il-fondi eh, zejda biex nipromovu anke politika Ewropea grazzi sur Lewandowski kjoġbok Iva, il- bank ta' investiment nistana nara bħala tip ta' IMF għaż-żona euro, ġifieri dana għadir ifisser li qed inżidu ħafna il-wall tal-Bank ta' Investiment Ewropew imma jekk dan il-bank irid ikun effiċenti, allura dan irid b'xi mod ikun hemm grant mill-budget komunitarju dan huwa dwar frejjes pubbliċi, il-kontroll ta' nefqa pubblika. Il-kultura f'ħafna pajjiżi inkluż pajjiżi stess, ili ikun hemm problemi il sħubija bejn il-privat u il- il-settur pubbliku fil-Polonja ma taħdimx għaliex hemm problemi inkluż il-frodi. Dan huwa eżerċizzju diffiċli ħafna għal dawk il-pajjiżi illi issa qegħdin jibnu servizz ċivili ġdid Jekk rridu aħna però nżidu il-possibiltajiet tagħna l-unika mezz li dan jista' jsir huwa permezz ta' dawn l-istrumenti finanzjarji ġodda l-Bank ta' Investiment Ewropew waħed minn daw il-mezzi essenzjali. Grazzi is-Sur Gottmanes. Għal-minuta. Jena xtaqt nistaqsi s-Sur Lewandowski fuq kif jistaw itemmu il- eh, il-fondi ta' soċjali fil-perspettivi finanzjarji. Punt 4.45 biljun Ewropej mhux ħajdħlu fl-istati membri minn flok 95% għandna 92.8% kull sena. L-ammont sħiħ huwa ta' 16 biljun u 4.4 ħaj U dan ifisser li l-istati membri mamlu xogħolhom kif suppost. Il-mistoqsija hi kif l-opinjoni fl-opinjoni tiegħek kif għandhom jintużaw dawn il-flejjes? minħabba per pereżempju globalizzazzjoni, solidarjetà f'dan ir-rigward ħarżaw jew kellha ħajmorru lura għand l-Istati Membru, ħana iġo ħansu l-Istati Membru, xin l-opinjoni tija? Question precise, vous avez deux minutes. Grazzi mistoqsija preċiża li żewġ minuti sur Lewandowski. The committed commitments. Il l-impenji li ġew marbuta ifisser li juru li l-badiet politiċi ma twetqux. Ma lħaqniex il-miri tagħna. F'din il-politika, ovvjament il-problema u l-anija il-commitments li għadhom pendenti huwa hija il-politika ta' koezjoni fejn għandna eh, n plus 2 jew n plus 3 għal ċertu pajjiżi. Ovvjament jiena nifhem li din hija problema magħrufa. Wara li jkun hemm riċiklaġġ tal-flejjes, hemm eżerċizzju diffiċli minħabba deficit finanzjari fil-net paying zone tal-Unjoni Ewropea anke fi żmien ta' kriżi. Jiġifieri se jkun hemm jew recycling jew decommitting. Punt 17 però fil- ftejm interstituzzjonali mhux qed jidher ħażin fis-sens jista' jkun hemm upgrading ukoll ta' ċertu pajizi inkluż pajizi stess il-Polonja. L-impentija ju li niprofaw insolvu din il-problema illi inti semmejt daqsek moċċaj. Mistoqsa supplementari, situazzjoni fil-futur fissat illi zidet il-fondi koezjoni fil-mija ma xorta jista' jkun hemm problema din għal kapital budgetarju. Nis nies nisaqsu minħabba il-problemi tal-gvernijiet u l-banek biex naqsu il-kofinanzjar. Il-mistoqsija hi bażikament li l-pressjoni ħad tkun kbira ħafna u jekk tara kif is-sitwazzjoni llum. Fl-ewwel ta' Ottubru pereżempju 24 fil-mija ta' fulfillment payment rate kellna ma' differenza bejn il-pajjiżi ta' 350 fil-mija. Il-mistoqsija xħat kull attitudna tijak meta jkun hemm din il-pressjoni daqshekk kbira u il- Badek mux se jatu għajnuna, gvernijiet ma jkunux jistaw jatu flus, ħazzidu il-pagamenti, l-advance payments, jew inkella ħazzidu mux il-kofinanzjament mill stati membri, imma l-Unjoni Ewropea tuħu fidea daw l-affarijiet għas sentej li ġejjin. Kipu, un minut. Lewandowski għal minut. So-called decommitment and the other Dawk li huma msejħa da commitment għandhom eh, żewġ fażijiet. Minnaħa dan qed jirranġu l-affarijiet iżda minnaħa l-oħra qed jipproduċu wkoll xi problemi. Jiena ma rridx illi neliminaw kompletament il-kofinanzjar minħabba l-pożizzjoni tal-Kunsill reċentament. Naħseb li għax ħaġa impossibbli nirrepetu l-eżerċizzju aħjar li nikkonċentraw dwar l-advance payments. U l-prekawzjonijiet l-oħra li l-Kommissjoni ħadet fuq żewġ rounds kienu l-ewwel round fl-2008 u mbagħad tieni round tal-2009 dwar kif nistgħu inżidu d disponibilità tal-finanzjar ta' koeżjoni. U għalhekk ejjew nikkonċentraw dwar dak li hu fattibbli u aċċettabbli politikalment. Grazzi kull kif sakemm il-budget tal-komunità jibqa' finanzjat kif inhu. Isu il-ħmar qed wara dembu għax xorta l-istati membri ħaj jiffinanzjaw eh, l-affarijiet. Kwistjoni jekk eh, hemm bżonn finanzjament permezz tal-budget nazzjonali jew permezz tal-budget tal-komunità dawn huma temi ewlenin rridu nħarsu lejhom flimkien. Mena, Namel kumment apparti, il-Komitat tal-Bidja u il-Komitat Reġjonali talbu biex ikun jistaw jamlu mistoqsija u għallura najt merħba l-President De Castro li jirrapprezenta l-Komitat tiegħu u li għandu dritt għal ħames minuti, niddispjaċini, żmien qasir ħafna biex jagħmel il-mistoqsijiet. Ixfir kollox ħames minuti Tweġiba ta' minuta mis-Sur De Castro, żewġ minuti mis-Sur Lewandowski, imbagħad is-Sur De Castro serġej jitkellem għal minuta. Sur President Kjoġbok. Si, Presidente Lamassur. Iva, Sur President Lamassur, nistin ringrazzjak fisem il-Komitat tal-Agrikoltura Svilupp Rurali. Sur Komissarju, id-dibattitu dwar il-futur tal-Budget Ewropew mod parallel idaħal ukoll l-agrikoltura Ewropea wara l-2013 għaliex qegħdin naraw li hemm opportunità illi jitnaqsu rizorsi. L-insej għalhekk dawn narawhom f'dokumenti uffiċjali illi jiġu ċirkolati. Il-perspettiva li jitnaqsu rizorsi hija f'kuntrast iżda ma l-kontribut deċiżiv tal-agrikoltura f'dak li għandu jaqsam eh, żewġ emerġenzi, dik ta' sigurtà tal-ikel u dik ta' sigurtà ambjentali. U għalek dwar dan il-punt sur kommissarju nishtiq nejdlek dwar kif il-krizi reċenti fil-prodotti tal-ħalib purritna illi l-kap tista, il-pak tista tonfoq aktar jekk naraw interventi ta' Spanja, Franza u Ġermanja u għalek dan wassal għal distorsjoni ta' suq komuni. Fl-Istati Uniti ma dan kollu fl-aħħar snin zdiedet il-nefqa tagħhom u qabżet ukoll il- 120 mill-biljun ta' dollaru. Madana kollu, l-Istati Uniti edin jonfqu dan u għandhom 2 miljon u nof stabdiwa, mentri għanna 10 miljon bdiewa Ewropej, u għalek jena nishtiq nistaqsik xin il-pozizjoni tijak dak li għandu xaqsam it-tema ta' rizorsi tal-ġejjeni, il-li se inti sejjer tiddedika l-pak jekk namlu konfront omogenju naraw l-Unjoni Ewropea tiddedika l-agrikoltura inqas minn 1% ta' nefqa pubblika totali, ħafna inqas minn dak li jagħmlu l-Istati Uniti, grazzi. Grazzi Sur Lewandowski għal żewġ minuti. Għandek raġun Sur President kontrarjament tal perċessjoni pubblika nefqa fuq l-agrikoltura l-inqas mija tal-GDP akkumulat jinqas minn nofs perċentwal tal-prodott gross domestiku. Dinja politika komunitarja. Um, etna xi diskrepanzi ħabba stati membri l-ġodda lix hawnhekk huma nvolut il-pagamenti diretti. Din qed tevolvi mill-li ma' aktar minn 70% tal-budget għal 33 jew 34% fil-mija fl-aħħar ta' din il-perspettiva finanzjarja jiena qed eh, nistenna xi pre-cooking aħna hekk nsejħula pre-cooking tal-pak e kif ġara fl-2010 fl-2002 u kif Huwa programmat li jsir fl-2007-2013 dan kien ftejjin famus ma' Franza eh, u l-Ġermanja għal dwar il-ġejjeni. Dwar din il-pre-cooking irridu nkunu nafu issa għaliex fil-belt kapitali tal-għan la masu. Hemm u ser ikun hemm laqat tal-Ministri tal-Agrikoltura u ħafna minnhom il-maġġoranza tagħhom ifisser il lobby tal-agrikoltura u organizzat tajjeb ħafna fl-Ewropa. U dan kontrarjament għal dak li jaħseb il-pubbliku għal aktar minn 20 ministri minn bosta pajjiżi minn bosta eh, strutturi differenti tal-bidja li nikontribwixxu għal pak. Jena naħseb li dan huwa parti mill-modell Ewropew tal-ħajja. Iżda ħna rridu nibdluh ukoll waħda mill-modifika hija il-transkonformalità u koll li eh, nadattaw, nadattaw xie kwistjonijiet kif għanna aħna naddu l-flus. irrit ikonna patt tal-agrikoltura iżda jiena ma nistax nimmaġina illi nneħħu l-qasam ta' nazzjonalizzazzjoni għal kollox f'termini budġetarji. Sur President, jek tixtieq twieġeb minuta. E iva, nirringrazzjak ta' din ir-risposta sur Kummissarju. Dwar dak li inti qed fl-aħħar nixtieq nistaqsik jekk inti taqbilx mal-fatt ta' rinazzjonalizzazzjoni u din tista' twassal għad distorsjoni tal-kompetittività, grazzi. Su Lewandowski, il-risposta tiegħi iwa. Iva. Dan kien wieħed mill-argumenti fit-telwimiet tagħna kontra ir-rinazzjonalizzazzjoni. Din hija kwistjoni komplessa ta' kofinanzjar u agrikoltura u politika ta' koezjoni. Din hija kwistjoni komplessa ħafna dwar dak li għandu xaqsam l-iżvilupp reġjonali tkun parti mill koezjoni territorjali, kif kienet qabel din il-perspettiva finanzjarja? Il-modulazzjoni iwa, nazzjonalizzazzjoni għandi xi ftit ta' oġezzjonijiet. Grazzi ħafna nirringrazzjaw lill president De Castro tal-li kien hawnhekk u tal-li għamlilna dawn il-mistoqsijiet. Sa dan it-tant is-Sinjura Obner li tmexxi il kumitat Reġjonali naqdet magħna nagħtiha merħba. U, l-istess bħassur De Castro għandha dritt tal-minuta jiddispjaċini, Sinjura President, għandek minuta ċkejkna imbagħad tkun tista' terġa' titkellem għal minuta oħra wara tweġiba li tingħata Missur Lewandowski. Grazzi ħafna, Sur President. I will ask in English. Uh, jina se nistaqsi bl-Inglis. Fit-tweġiba bil-miktub għal mistoqsija numru 4 inti tgħid li ser ikun meħtieġ li niffukaw eh, għal budget tal-ġejjieni dwar fejn jinsabu l-sfidi, il-kompetittività tibdil fil-klima u l-enerġija jina zgura li inti taf ukoll li riforma tal-2006 tal-koezjoni, politika ta' koezjoni, raġat rifukat din il-politika fuq dawn l-sfidi, il-kompetitività l-innovazzjoni tibdi fil-klima, il-riski marbuta l efficienza tal-enerġija u l-enerġija rinnovabli. U għalek il-mistoqsija tiegħi qasira. Jina nkun tassew grata jekk inkun nista' nispjega għaliex inti isek qed tassumi li dak li inti sejjaħ politika tradizzjonali ma jwiġbux għall-isfidi tal-ġejjeni. Merci, Monsieur Lewandowski. Nirringrazzjak Kisu Lewandowski. L-iskambju tagħna ta' opinjonijiet bl-Ingliż. Dan mhux dak li għadha kif tgħid mhuwiex eżattament ġust għaliex jiena et li aħna rridu niksbu bilanċ bej il-fatt li rridu ninnovaw u naraw xem tajjeb fl-arranġamenti eżistenti. Dan jottu kol għal-politika ta' koezjoni u dan jinkludi wkoll il-governanza fuq multi livell tal-politika ta' koezjoni. Di għamar rridux ninsew li din tista' taħdem tajjeb ħafna kol fuq livell lokali. U aħna wkoll nitalmu billi namlu fil-komunitajiet tagħna fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant bidla fil-paradigma dwar l-evalwazzjoni tal-politika ta' koeżjoni. Aħna rridu naqblu ma' din, iżda din mhix dwar id-distribuzzjoni, iżda tista' tkun dwar l-isfruttar tal-potenzjal tal-reġuni. Ġifieri mhux biss illi jinkisru l-ostakli imma li nisfruttaw il-potenzjal. Dan huwa jabidla fil-paradigma u rridu naraw il-koezjoni bħala xi ħaġa li tista' twasal kompetittività għall-ekonomija tħares l-ambjent u diġa din adottajnija fil-qafas ta' dak li aħna semmejni l izbonizzazzjoni tal-politika ta' koezjoni u din parti minna ti tisir ukoll fil-ġejjini u miex tikkontradixxi l-kunċett tal-koezjoni. Kjożbok, Sinu President, nirringrazzjak jekk jina qed nifhem sew tal dak li inti jett, li hu differenti minn dak li ħsib jinti inti tikkonsidra l-politika ta' koeżjoni politika moderna. Jiena nixtieq li jinti dan tiftakru meta inti tkun qed tadotta u tħejji l-perspettiva finanzjera l-ġdida. Nixtieq ukoll ngħidlek sur komissarju kandidat li ħafna mill-attivitajiet u l-azzjonijiet u l-investimenti li għandna bżonn fil-kuntest bidla fil-klima u fil-kuntest tal-innovazzjoni jeħtieġu azzjonijiet fuq eh, livell lokali u reġjonali. Grazzi. Merci beaucoup, euh, Madame la. Grazie ħafna, Signora President. Mena, issa, ħanerġaw marru l għal membri tal-Komitat tal-Budget u għal minuta ħaj jitkellem Jose Manuel Fernandes għal-IPP. Għaz eh, alterazzjoni klimatikas eh, Europa tens mostradu. Grazie, sol President. Dwar il-tibdil fil-klima l-Europa trid solidarieta. solidarjetà. Ja ħasra l-mexxejja tal-Ewropa europa l-oms joħorġu E, soluzzjoni għal-parlament u maħarġu b'dan il-fond għal-reġuni foqra fid-dinja biex jitrataw din il-kwistjoni. L-Ewropa ma trid tinsa il-pożizzjoni tagħha. F'dan kollu, mistoqsija hija sur komissarju kandidat, inti ma taħsibx illi dwar ir-riċerka xjentifika, l-proġetti pilota, l-Unjoni Ewropea ettaqa l lura fil kompetitivita u l-istati membri jekk huma jridu li adottaw il-tibdi fil-klima u jitrattaw l kompetitivita naħseb iridu nibdew jibdew jinvestu issa u jżidu l-programmi tagħhom f'dan il-qasam. Li ovvjament dan ser ikollu effett kollaterali fuq il-qafas finanzjarju multianwali. Grazzi żewġ minuti Assu Lewandowski. riċerka u nefqa pubblika fuq ir-riċerka tagħmel sens jekk dan kollu jinbidel f'xejriet li huma vijabbli mod kummerċjali u titjib ukoll. Ġifieri ma rridux nonfqu biss fuq ir-riċerka ma rridu naraw li din tkun vijabbli wara. Hawnhekk hija l-problema tal-Unjoni Ewropea. Il-proporzjonijiet tal-, -Unjoni Ewropea. il proporzjonijiet tal unjoni ewropea il tal nefqa pubblika dwar ir-riċerka aħna ma ninsabux wara ħafna l-pajjiżi l-oħra li qed nitilfu hawnhekk hija l-konnessjoni eh, ma dan is-settur privat li rajna dan, dan wassal għal fjask ta' Galileo. Li dan l-ewwel beda eh, bħala eżerċizzju ta' partnership privat u issawa biss eh, eżerċizzju ta' flus privati. Li f'termini budgetari dan poġġi fid-dubju l-ġejjeni. Din hija tweġiba tiegħi għal finanzjar pubbliku ta' riċerka dan ikun dwar mhux biss l-ammont ta' flus, iżda wkoll dwar il-kultura ta' negozju. L-innovazzjoni tkun l-ispirtu ta' soċjetà, l-ispirtu imprenditorjali bżonn ukoll tal-ambjent soċjali biex aħna eh, nibdlu l-flus pubbliċi f'riċerka u ntejbu l u wkoll fl-ekonomija reali inti bdejt bi kustjoni oħra, ġifiri dwar l-impenji tagħna lejn il-pajjiżi aktar foqra. Din issa qegħdin narawha fil-wedit tal-Stati membri illi eh, jaqsmu l-pis ta' 2 biljun euro fis-sena. 150 miljun sal-2000 bejn 2010 u l-2012 illi jiġi mill-budget komunitarju tagħna. Sur Fernandez m'għandux mistoqsija, grazzi ħafna nadu għas senjura Francesca Balzani. Grazie Presidente. Grazzi Sur President. Illum smajna kemm il-darma darba il-kelma flessibilità n dinja xi ħaġa li ma stajniex nevitawha għaliex il-budget ikun effiċjenti da skem ikun flessibbli. L-istrument ta' flessibilità li huwa previst għal budget tagħna biftejjim interistituzzjonali huwa strument mhux b'saħħtu biżejjed kif eh, u rrit il-problemi li aħna kena biex inwiġbu għal-krizi ekonomika u għalek għalik eh, bniedem ta' esperjenza u kompetenza kbira nishti nistaqsik kif taħseb inti b'mod konkret illi ser tagħti aktar flessibilità l budget Ewropew grazzi. Grazzi, issu Lewandowski żewġ minuti addizzjonali. should see giving the Dan din kienet waħda mill-aktar stqarrijiet importanti li nagħmel, irdu nsibu aktar flessibilità dan irdu nagħmlu b'modi differenti. Wieħed mill-istrumenti wieħed biss huwa il-flessibilità u dan intuża fin-negozjati ma' partners tagħna f'ħafna okkażjonijiet. L-aħħar darba kien hemm iktar minn design minn għalija l-għażla Surjan jaf aħjar. 190 miljun ta' flessibilità għal-2010. Dak li huwa tajjeb dwar l-istrument ta' flessibilità huwa li jista' jgħaddi għasnin ta' wara. U għalhekk il-volum ta' flessibilità li jinsaf dan l-istrument hija dejjem jikber. U għandna ċans li dan nisfruttawh fil-budgets ta' wara. u għek ikun nistaw nindirizzaw avvenimenti li ma nafux eh, li ser jidru u għediet li si drabi sorprenduna bħala parlament u anke bħala kommissjoni. U għammek titħol ir-rikjesta li aħna rridu nqasmu l-flus insibu eh, xiftit ta' flessibilità ta' 200 miljun fis-sena li mhux ħafna iżda jekk inżidu eh, 221 ta' riserva tal-għajnuna tal-emerġenza 500 mill-fond ta' globalizzazzjoni u biljun eh, euro mill-fond ta' solidarjetà iwa xi ħaġa nagħmlu hawnhekk u dan huwa wieħed mill-akbar kisbiet fin-negozjati tal-perspettiva finanzjarja 2007-2013. Dan irridu inkomplu fuq u irridu nżidu fuq u l lil minn dawn il-mezzi. Grazzi Francesca. Minuta. Taħseb illi huwa prioritarju li nintervjenu l-aktar fuq limiti massimi li huma l-aktar delikati u li ħorqu aktar problemi naħseb l-iktar dwar il-wieħed A u l-punt um, numru 4, grazzi. Grazzi su Lewandowski. Hawnhekk għandi l-iskeda tal-problemi għas snin l-ġejjin. Jekk inħarsu lejn il-budget tal-2010 għanna stampa sabiħa ħafna. Il-titlu wieħed għad marġni zero, titlu wieħed b marġni zero. Titlu tlieta għad 19 il-miljon euro. Dan huwa marġni non eżistenti pratikament. Titlu 4 miljon marġni ta' miljon. U għalek aħna bla marġni u dan mux jikber rasni li ġejjin u għalhekk aħna b'xi mod irridu mmorru lilin e, minn dan. Permezz ta' flessibilità m'hemmx mod ieħor kif nistgħu noħorġu minnha, ovvjament. Mistoqsija kbira dwar ir-reviżjoni kif irridu nindirizzaw ir-reviżjoni aħna spiss revedejna. Spiss revedejna il-qafas finanzjarju. Nistamem l-ebda messa tajjeb għat-titlu 2 2 b bħala rizorsi ta' flus. Grazzi. Grazzi ħafna. Din eh, tweġiba fuq eh, dawn eh, iż zero li kien hemm f'dawn it-tit li hija waħda minn dawk il-mistoqsijiet ta' sustanza tal-lum wara l-offsinar mela dak li salva il-kustjoni fil-Belġu u saħaj jagħmel mistoqsija fuq din it-tema Mr. sur Dehen. Eh, eh, ben je van uw antwoorden erop gewezen dat... Grazzi. F'waħda mir-risposti tijak inti jett illi dan illi mitu jati sinifikat differenti meta mqabbel ma dak li qegħdin nagħtu illum dawn kienu xi dazzi ta' dwana illi daħlu fil medzi tal-Ewropa. Issa Edin nitkellmu dwar mezzi li jiġu mir rizorsi nazzjonali. Wara l-kriżi finanzjarja rajna illi xi stati membri għandhom diffikultajiet finanzjarji u għalhekk aħna qegħdin tolbu aktar mill-Ewropa, il-Trattat tal Lisbona jagħti aktar impenji l-Unjoni Ewropea u għalhekk ninsabu f'din is-sitwazzjoni diffiċli. Bħalissa naħseb li huwa inevitabbli li fil-perjodu li jmiss il-kwissjoni tar rizorsi propri. nitrattawa bl-aktar urġenza possibli u naħseb li hawnhekk il-Kummissjoni li tkollha rwol attiv nixtieq nistaqsik inti għandek intenzjoni dan tagħmlu għandek intenzjoni li titratta din il-problema fil-Kummissjoni. Grazzi, Su Lewandowski. Meta aħna nitkellmu dwar ir-riżorsi propri, aħna ovvjament nsemmu lil la masur għaliex huwa beda id-dibattitu ta' reviżjoni u dwar ukoll il-ġejjieni ta' riżorsi propri dan narawh fid-dokumenti ta' ħidma tiegħu u l-laqat li huwa kellu mal-Parlamenti Nazzjonali. Aħna diġa semmejna fi smieħ illum illi id-dijanjozi hija l-istess bej wieħed u ieħor. Is-sistema attwali li ġdi komplikata fil-konklużjoni tal-Konsil tal-2005 qatt ma kienu daqshekk komplikati, kien hemm wisq eċċezzjonijiet għall eċċezzjonijiet Ninsabu l-bot mit-trattat ta' Ruma, ninsabu l-bot mill-idea oriġinali ta' rizorsi propri, U 75% dan qed jiddependi fuq il-kontributi tal-istati illi b'mod dirett qegħdin iwaslu għal mentalità illi jien irid flus lura. Din hija l-mentalità. U din hija l-mentalità tal-beħnet u l-pożizzjoni tagħna. Dwar id-dijanjożi tajjeb wis din hija ċara ħafna. Issa dwar il-proposti Din mhix ħaġa b'kombinazzjoni, pereżempju, it-tim l-ewwel tim ta' Barroso kien passiv dwar kwistjoni ta' riżorsi propri wara l-esperjenza tal-Kummissarju Ashraj. illi poġġa l-proposti fuq il-mejda, kien hemm proposta mill-Finlandja, kien sera fid-direzzjoni tal-kontributi tal-istat notfa Umbat kien hemm lista ta' soluzzjonijiet possibbli fir-rapporti tal-Parlament permezz tal-influenza tal-Alla Masur għaliex huwa tassew kien konvinċenti hawnhekk dan ir-rigward. U issa hija responsabilità tiegħi illi narġa' naġixxi fuq żewġ stadji. L-ewwel stadju huwa reviżjoni, it-tieni stadju hija il-proposta ġdida. Ovvjament aħna na proposta ġdida hawnhekk dwar risorsi propria. Iżda jien dritti li din tkun fattibli politikament u tkun fiċ-ċentru tal-portafol tiegħi. Iżda nixtieq ngħid li dan jaqa' fidej l-istati membri U għawnek jina nishtiq u konni tal-Prim Ministru Brown, għalix u eh, għal li aħna eh, provajna tassazzjoni ġdida iżda aħna tlifna l-Amerika. Grazzi Sur Dan ma jridx jitkellem, tajjeb ma nissa nistgħu ngħaddu għas-Sur Stefan Lufoll. Ninsalim lek Sur Lewandowski nagħmel mistoqsija wara dak li għadu kemm ġim semmi inti fuq il-kontenut eh, kellimt bħala wieħed li taf tajjeb il-budget u bħala ġestjonarju tajjeb. Imma Xi tħossinti inti fuq il-livell tal-budget Ewropew hemm il-kwissjoni ta' riżorsi, riżorsi propji għadek kemm waġib fuqhom, ma x'taħseb int. Aħna b'mod definittiv ħanas biex ikonna budget Ewropew imnaqqas xkejken jew inti inti kummissarju li ħadmexxi. Uddim eh, l-idea li jkun hemm budget qawwi biżejt biex l-Ewropa jkollha l-ħila li tkun attur ta' da floqs ma li inti semmejt fuq l-iżvilupp sostenibli innovazzjoni u riċerka. Dik hija l-mistoqsija li xtaqt nagħmel, xtaqt nagħmel komment fuq il-politika tal-bidja inti semmejt il-modulazzjoni politika volontarista ma mhux nazzjonalizzazzjoni minn ġdid, allura inti favur tal-kofinanzjament taż żewġ pilastri tal-CAP jew le? Merci, je merci. Grazie. Grazzi. Mr. sur Lewandowski sar żewġ minuti. For somebody who has a Saħat li għandu portafol budgetarju, aktar ma jkunu akbar aktar aħjar, ovvjament. Għalix dan, għet iżit il-wol tijaw. Iżda jena rtnuħu konsiderazzjoni u koll realtajiet ta' madwari. Realtà ta' bħalissa hija dik l ewropa wara l-kriżi jew l-Ewropa fil-kriżi. Għalek, irrit inkun xiftit realistiku. Nistax namel l-istess differenza bej proposta inizjali tal-Komissjoni tal-2004 u r-riżultat aħħari negozjati fl-2006. Dawn ir-riżultati għalqu il-pat il pat tal perspettiva finanzjarja 2013. Din suppost hija magħluqa U s-probabli ħajkonna nqas emendi blasteriski għalix dinja ħatwassal għal proċedura ġdida u aktar konċiljazzjoni. Issa l-budget Ewropew edin naraw illi aħna irridu nimxu l-qoddim b'risorsi skarsi. Iżda fl-istess ħin edin naraw ħtiġijiet ġodda. Dan huwa paradoss. Dan huwa preġudizzju l-indexation tal-budget, il-budget jgħat jikber, iżda ovvjament in-nefqa pubblika anke mingħajr il-kriżi, mingħajr il-pakket ta' stimolu kontra l-kriżi, dan kien qed jikber veloċità akbar, in-nefqa pubblika, l-budget fuq livelli nazzjonali, din jikbru aktar mill-budget Ewropew. Dan huwa l-aktar dwar indexation żgħira. Dan huwa offol tal-problema. U aktar faċli li wieħed neħi l-kontributi għal budget eh, komunitarju milli għal budget nazzjonali. Dan huwa aħjar dak li għandu xaqsam l-opinjoni pubblika f'kull stat u f'kull stat membru. Jien qed nipprova nkun realistiku dwar dan. Grazzi ħafna sur la folla li mistoqsija ċkejkna dan ifisser li inti tkun aktar manna ħat tal-kapijiet ta' sati biex kurjali sew inkella tkun ambizzjuż mal-Parlament Ewropew. Grazzi. Mistoqsija sempliċi sur Lewandowski. Issa jekk din is-sempliċi jridu naraw fil-prattika. Imma dik hija l-pożizzjoni tal- Owner's Broker Rridu naraw eh, xinu ma l-sfidi. Hemm bżonn li niffinanzjaw l-ITER u l-Galileo u proġetti kbar oħra li jitolbu biljuni ta' euro, mhux miljuni ta' euro. dik hija kwistjoni tal-prova prattika. Jiena ħankun pragmatiku fuq din il-ħaġa. Jiena minn pajsa koeżjoni Jina ġej minn pajjiż li huwa l-akbar beneficjarju net tan-nefqa pubblika tan-nefqa komunitarja. Missa eh, jisni id-denazzjonalizzajt li l-nifsi, neħejt l-aspet nazzjonali minn fuq. Grazzi ħafna mela l-ruħi kun fidejna biex niddeċidu jekk kull persuna li miex mana mija kontra mana, jew jekk kull persuna li miex mana ix mana. u jekk kull persuna li miex tagħna ix maħna. Menna, rajna li fid-dawl tal-temp eh, ħażin li jaw, rajna li waslet persuna li suppost kellha titkellem fil-bidu tas-seduta, is-Sinjur Andreasen fissem li FD. Mela skont ir-regoli din tagħmel mistoqsija għal minuta, Sur Lewandowski wieġeb għal minuti imbagħad jekk kont tixtieq terġa' titkellem għal minuta mela Sinjura Andersen. Hello? Yeah. Eh, merci, Monsieur le Président. Grazie, Sir President. Niskuża ruħi tal-li wasal tard, kelli ħafna problemi biex nasal fi Brussel illum nixtieq nitkellem fuq din il-mistoqsija. Għall-aħħar 10 snin tal-anqas il-budget tal-Unjoni Ewropea ma ġiex minn fuq kollu kemmu fit-tmiem kull sena finanzjarja bejn 10-15% jiqpaw mux minn fuqa. U minn kejja din tiġi murija bħala xi ħaġa li qed riżulta minħabba regolamenti komplikati fil-fema tiegħi Din tidher li tindika illi m'hemmx eh, analiżi biżejjed u konsultazzjoni li issir fit tal-budget. Jiena naħseb li tal-bit jisiru mill-pajjiżi membri. U l-fat li hemm regolamenti komplikati m'għandux jolqot il-proċess il-nifsu tal-ippjanar. Allura l-ewwel mistoqsin nixtieq nagħmel. Kif qed tippjana li torganizza il-budget, il-budgetjar u x-xogħol ta' programmar għas snin li ġejjin? U it-tieni mistoqsija. X'taħseb fuq il-Parlament Ewropew li dan għandu s-seta illi iżid il-livell ta' nefqa fl-linji budġetarji differenti? Grazzi, sur Lewandowski. Grazzi. Hemm żewġ kwistjoni differenti. Waħda minnhom hi fuq eh, impenji illi għadhom pendenti l sending commitments din hija ħaġa qiegħda fin-natura tal-programmar finanzjarju li jkollok eh, pagamenti li jmorru li lin mill-perspettiva finanzjarja mbagħad minn naħa l-oħra nek ċertu impenji li jdu jsiru dak iż-żmien. Allura hemm ammont kbir ta' impenji pendenti maktar minn 150 biljun euro u u sefa jistajku wieħed iżom rabta li wieħed jista' jmexxija sew bejn l-impenji u l-ħlasijiet għax dejjem ħajkun hemm qisu naqra ta' qalbża. U t-tieni kwistjoni hija fuq il-flus mhux minn fuqha. Impenji li m'għadhomx hemmhekk. Għattilkom qabel dak il-fjask tal-politika ta' din il-politika. Dak ma jkunx eh, riżultat ta' zbar, dik hija kwistjoni oħra, ġifieri ikollok flus li filli kienu għal xi ħaġa u filli eh, huma qegħdin hemmhekk għal xejn, dan huwa għal fjasta politika illi suppost kellha tuża dawn il-flus u ma użathomx. Il-kwistjoni hija magħrufa sew, ħafna drabi diskutejnija fil-Parlament u fil-Kummissjoni u fil konsil fil u fil kunsill Irridu naraw jekk l-uniku soluzzjoni hix reviżjoni tar-regolament finanzjarju biex nagħmluha aktar faċli. Naħseb intom tafu aħjar minni fuq din il-ħaġa x'din hija kwistjoni komplikata fuq kif wieħed jimmodernizza r-regolament finanzjarju kif ikun hemm anqas flejs li jqpaw mhux minn u biex ikun hemm anqas burokrazija. Issa fuq li programmar. Jiena naħseb illi fil-futur ħanimxu fuq l-istess linja. Il-kulleċċa jibda l ħedma tiegħu naqra tard allura ma nistgħux eh, nistennew li naqilbu l-affarijiet. Minix ċert imma jidher li din id-darba edin naqra tard biex namlu strateġija annwali ġdida. Dak irid ikun fil-bidu ta' ċiklu ta' i-programmar. Grazzi ħafna Sinjura Andersen. Għandek xi ħaġa oħra x'tixtieq tajt? 30 sekonda. X'taħseb fuq il-Parlament Ewropew li iżid ċertu linji? Grazzi. Il-Parlament qed jiżidulu s-setat tiegħu għandu kodeċiżjoni sħiħa issa msejħa il-proċedura leġislativa ordinarja, imma m'għandux daqstant seta illi unilateralment ibiddel il-budget għandu bżonn il-konsens ta' żewġ ferat tal-awtorità budgetarja. U dejjem huwa faċli li l-Parlament jisib eh, post biex eh, iżid il-finanzjament milli isir fil konsil ħafna drabi ikun hemm eh, Ministri tal-Finanzi li jirrappreżentaw il-Kunsilju dawn għandhom il-kalkoli tagħhom għal huma responsabbli mill-kontribut nazzjonali u l flussi imorru għar-reġjun, ġifieri għar-reġjuni, ġifieri il-kalkoli mill-Ministri tal-Finanzi eh, jisiru mod differenti milli jisiru l-kalkoli tal-flussi tal-flus mill-Unjoni Ewropea għal livelli reġjonali. Grazie ħafna, Signora Vertman fissem il-mux affiljati għal-minuta. Okay, Dankeschön. Uh, auch ich möchte mich entschuldigen. Grazzi. Jina u koll niskuza ruħi tal-li wasal tart it-tort kien ta' temp xorta ħażina. Għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel net fuq il-fond ta' globalizzazzjoni kif wieħed jista' jgarantixxi li dawk mill-quta jirċievu dawn il-flus li għandhom bżonn. Ma rridx li l-istati membri jiddeċidu min għandu jirċievi l-flus. Aħna jridu naraw kif aħna fl-Unjoni Ewropea niverifikaw min marru l-flus. Issa fuq il-segwitu, inti diġà tkellim dwar il-politika tal-bini tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq nkun naf kif aħna nistgħu ntejbu il-koerenza f'din il-politika tal-bini. Grazzi ħafna lis-Sinjura Sassu Lewandowski. Globalizzazzjoni u dil-kwistjoni tal-bini diġà diskutejnija parzjalment matul dan is-smif u l-globalizzazzjoni aħna għandna mekkaniżmu. Ma nistgħux eh, nikkuntestaw dan il-mekkaniżmu jekk ikun hemm ċertu regoli li qed jaħdmu, nistgħu nivverifikaw u nibdluhom Imma din mhix il-ħidma tal-ftejm interistituzzjonali residwu li għanna bħalissa. Mish ħaġa li ħassir hekk minnu fih, hemm bżonn diskussjoni aktar fil-fond fuqha il-fond ta' globalizzazzjoni kieku ma tixtaq stant importanza kbira. Napprezza l-impenji differenti tal-Kommissjoni biex tnaqas il-level minimu threshold li huwa meħtieġ biex iżid eh, l-użu tal-fond ta' globalizzazzjoni fl-2009 biex eh, issa wieħed jista' jużah faċilment. Il-threshold da' assensi hija ta' 500 mhux ta' 1000 ruħ kif kien hemm qabel. Dan huwa wieħed mill-lodda li għanna biex il-resources skarsi tagħna nagħmluhom aktar faċli biex tużhom skont l-affarijiet u l-bżonnijiet li ġubla mistenni. Fuq il-politika tal-bini issa barra l-Vatikan aħna naħseb li aħna l-akbar eh, sit statali fl-Europa u idu fiċu sinerġija għaxanna din il-politika li nixtru aktar mill-li nekru, rritu kunem aġenziji eh, ta' esekuzzjoni. u dawn l-aġenziji jfittxu sinerġiji bejn rappreżentazzjoni differenti bejn l-istituzzjonijiet Ewropej fl-istati membri differenti u il-barra mill-Unjoni Ewropea. Da mhux biżejjed għax aħna għandna bżonn u hekk ġibtina lis sinjura Majster, irti ikolna viżjoni fit-tul, strateġija fit-tul fuq eh, din il-politika tal-bini biex nissodisfaw l-bżon tal-istituzzjonijiet Ewropej. Grazzi ħafna is-Sinjura man għasanda mistoqsija. Issa għaddu għas-Sinjura Glesser, er, Sinjura Glessler Ingeborg. Grazzi, ħafna bħala rapporter tar regolamenti finanzjari nista eh, nara li mumma regoli differenti illi inti titimxi maħħom. Għandek biss ħames faċċati ta' titli bħala regoli tal-fondi soċjali. Inti tixtieq illi matul il-mandat tiegħek dur ir-regoli kollha u toħroġ taqsira u tiżgura illi ikun hemm kapitlu individwali għal fond individwali. Issa fuq ħaġa li għattent li jkun li inti tkun honest broker. Kemm inti honest fuq din il-proċedura mħaffa għas-servizzi diplomatiċi meta aħna ma nafux kif inhom dan is-servizz u x'inhuma l-ispejjeż għalfejn il-Kommissjoni mhix qed tiżgura illi il-Parlament ikun alleat hawnhekk u niżguraw li dan ikun proċess interistituzzjonali għalfejn il-Kommissjoni qed tuża l-esperti tagħha biss f'dan kollu li ma kinux involuti fit tfassil tas servizz tal-azzjoni esterna, sur Lewandowski. L-autorità Memx dubju fuq l-autorità li għanda s-Sinjura Greslev dan il-rigward. U jkolli najt li bis-saħħa tal-involviment tiegħek il-Parlament kien aktar involut fil-modifika tal-2006 milli kien jidher mill-lat formali rigward il-kodeċiżjoni il-, -kodeċizjoni, il Fil-qoddim il-regolamenti finanzjari ħajkunu jaqgħu il-kodeċizzjoni jiena tawn il-karir qabel ismiħ il-biex ngħid għall-inqas darba li jiena mhix lest li wieġeb il-mistoqsija, jiġifieri jiena ħanieħu din l-opportunità biex nagħmel dan għaliex ek eh, għallu li għandin għamel. Issa rigward l-onesta tiegħi bħala medjatur onest, jiena għatni nitolbok għal-menu tini ċans. U mhux deċidi fuq il-rida tajba tiegħi bis fuq dan il-punt. Hemm firxa sħiħa ta' kwistjonijiet budgetarji. Issa rigward il-proċedura imħaffa. Iva jiena u koll kont għetnajt li l-baronessa Ashton illi aħna għedin fl-ewel uh, eh, Smiħ u ħan nispiċċaw f'konflitt ma' riżoluzzjoni tal-Parlament għax jekk aħna rridu li servizzi tazzjoni esterna li tidħol sa l-aħħar ta' April dina bil-forsi tkun taħt il-proċedura imħaffa. Issa jekk tara xanna f'punt 17 fir-riżoluzzjoni f'din il-punt hija pjuttost flessibbli fil-fatt. U mhux li tissib bil-fors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 hogy rögtön a nyelvi sokszínűség... Grazie, Sur Kommissarju. Nishtiq nitkellem dwar il-fat jien kontent illi huwa qal li huwa favur il-multilingwiżmu u l-użu tal-lilsien nativ tiegħu fl-introduzzjoni tiegħu. Ovvjament dwar politika tal-budget huwa jrid jagħmel eh, jaqdi dmiru sew. Fl-ambitu ta' din il-ħidma huma importanti l-sfidi ewlenin, ġifiri l-politika ta' tibdil fil-klima, l-kwistjonijiet soċjali, il-kriżi finanzjarja. Iżda f'dawn l-ambiti responsabilta' ewlenija tal-Istati membri edna illi f'din il-ħidma tal-parlament ħafna mill-kapitoli huma sottofinanzjati. aħna naħsbu liktar dwar nefqiet fil-politika tal-agrikoltura u l-ambitu tal-koezjoni. Issa dwar din iżida tal eh, it tnaqqis tal ispejjes eh, tal-koezjoni qegħdin naraw illi hemm diverġenzi kbar bejn territorju ieħor u dan huwa l-ambitu li qegħdin naħdmu fih. Thank you. Grazzi. Iva fil-fat l-esperienza meta kontu għadin ninegozjaw il-budget tal-2010. X'inhu ma il-possibiltajiet l-oħra li jeżistu intu wkoll u inti magħruf bħala persuna illi dejjem tkun favur il-multilingwizmu. Jina provajt nejt bil-lingwa tiegħi imma ipprovajt niffaċilita l-ħajja ta' kulħadd billi nipprova nitkellem bl-Ingliż. Wieħed irid iħares ukoll lejn il-cost benefit tal-lingwi li nużaw. Aħna nixtiequ nitrattaw ovvjament il-lingwi kollha fuq l-istess bażi. Inti taf għax inti rapporter fil-fatt illi Apparti dak li għanna lu ħamsa, L-iktar problema kienet il-politika agrikola. Imma danna kien fi rigward tal-finanzjar tal-pjan tal-kupru. U danna fi rigward tal-budget tal-2010. Apparti mill-pagamenti diretti, dana kien tip ta' flus xejn iktar diffiċli biex wieħed jippjana li minn qabel. il Is-sitwazzjoni kienet tassa waħda disprata meta konna qegħdin innegozjaw il-budget tal-2010, għalhekk kienu noqgħod attent qabel ma nitkellem fuq it-tnaqqis tal-flus allogati għall agrikoltura Għaliex is-suq agrikolu huwa xi ħaġa huwa ħaġa differenti ħafna me teorija klassika tal-ekonomija huwa diffiċli biex wieħed ikun jista' ibastar se jiġri fih. Grazzi. Signora Jidowska. Grazzi għandi mistoqsija fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea l-2011. Jina interessata ħafna nisma l-opinjoni tijak fuq l-sfidi li għanna qoddimna. Em, kustjoni ta' proċedura li xil-budget tal-2011 ħajkun l-ewel għet iġi approvat taħt il-trattat tal-Lisbona. Xoli, u li nara kif l-Unjoni Ewropea qed tilħaq l-għaniet tagħha fir-rigward tas-CFSP nixtieq inkunna naf ukoll kif l-Unjoni Ewropea ħadd taċċerta li jgħaddu l-ammont ta' fondi li hemm bżonn għal politika eh, ta' koeżjoni tagħha. Għalhekk il-budget tal-2011 kif ħajjilħaq l-impenji illi il-Kommissjoni għamlet anki mal-ħaddima tagħha. Nixtieq nisma daqsxejn x'taħseb inti wkoll fuq il-PDB ta' dik is-sena naħseb li daħħa jiġi pubblikat dal-waqt u taħt it-tmexxija tiegħek sur Lewandowski Kjoġbek. Mela, ejja nżommu daqsxejn ma' din il-lingwa. Mela, proċedura min-naħa tiegħi ovvjament aħna il-proċedura ġiet prodotta fit-tieni eh, fl-atti sekondarji leġislattivi f'dak li għandu x'jaqsam mal-PDB. Għanna bżonn il-qoftejn f'April fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni u fuq il-punti kollha li huma relatati mal-Lisbona sabiex nkun nistgħu nibqgħu għaddejjin bi proġettura budgetarja bla problemi. Tieni punt huwa il-kontenut tal-budget. Ovvjament passoltu apparti dawk l-interventi li eh, ma jkunux pjanati dan għafna drabi jkunu fil-qasam tal-politika barranija aħna nitrattaw 75 miljon iħor Dan akku għazm il-punti invazivi fil-fat tal-2010 u għanna 75 oħra għall-2011 nsibu mill-inqas 50 miljon għal kwistjonijiet relatati mal-klima. Mbagħad għandna Copernicus ukoll. U programmi oħra, ġifi dan huwa il-kontenut tal-PDB illi tiġa qed naħdmu fuqu. Però bażi ta' ftehim proċedurali sa rigward ta' proċedura għandna insibu bil li jgħaddi minn soft law ta' dikjarazzjonijiet għal liġi reali tal-istituzzjoni ta' Ewropej. Jina sammejt biss ftit mill-ħafna sfidi li għanna qoddimna fil rigward tal-kontenut Fir-rigward ta' CFSB normalment tafu ġri, però issa ħajkodna xi riservi. Issa, għad ikun hemm il kodeċizjoni fuq ir-riservi u zekija il l-bidla kbira li ħajkolna. Si? Merci Sidonia. Alors. Grazie Sidonia. Mela, wasalna fit-tmim tal-lista tal-kellima li kellna. Zammina tajab ħafna mal-ħin, grazzi lil kollegi Il-grupp tal-EPP u l-grupp soċjalista għandhom dritt għal minuta kull wieħed, għallura mistoqsija supplementari kull wieħed, is-sur Lewandowski jista' jwieġeb għalihom fin ta' minuta. Is-sur Vogan għal minuta, is-sur Lewandowski ser jwieġbu mbagħad f'minuta. Uh, uh, thank you, President. Uh... Grazzi, Sur President. Is-Sinjura Hubner semmi titħassib dwar proposta reċenti dwar il-futur tal-politika ta' koezjoni 2013. Tista' inti tgħidilna kif ser tippersuadi l-kollegi tiegħek f'DG Budget u fil-Kunsill illi huma ma jridux jagħmlu nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid tal-politika tal-koezjoni 2013. Ovvjament, fit-ħejja tagħna għal dan ħanaraw illi ser jibqgħu ser jibqa' jkun hemm xi kwistjonijiet budġetarji u inti semmejtu aktar qabel meta li hemm bżonn ta' reviżjoni tal-perspettiva finanzjarja. Jekk din isseħ din trid tinkludi il-ceilings biss jew inkella xi prioritajiet oħrajn. Forsi tagħmel xi bidliet radikali uh, bejn il-headings tal-budget. Grazzi. Issu Lewandowski. Irridu nitrattaw dik li jam sejħan non-paper, non-existing paper. Għalix issa għanna l-skambju ta' opinjonijiet bej Sinjura Hubner u l-President Barroso, skambju ta' itri, għanna l-karta ta' Sometski dwar koezjoni, din hija l-pożizzjoni tal-Kummissarju. Issa dwar kwistjoni ta' nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid tina nista' nifhem illi jekk aħna rridu li jkun hemm prioritizzazzjoni tal-politika ta' koeżjoni u aħjar nagħmluha minn fuq għall isfel u mhux minn isfel għal fuq. Iżda din mhijiex il-punt di vista tiegħi, dan mhuwiex l-argument tiegħi, jiena ma naqbilx ma dan l-approċċ. U jkun aħjar li jekk dan ma jsirx. Din il-karta donna li hija misterjuża ma teżistix. Ringrazzjak, is-sur Is-sur Lavija minuta mhux aktar il-Kummissarju jwieġeb għal minuta mhux aktar imbagħad is-sur Aklot. Tito eh, Għadna kemm smajna dwar dan il fat li inti ma tafx xfieħ dan, dan dokument kif seħ non paper illi anka jekk ħareġ minna tal komissjoni dan ma sabx xaħat min jelqaw u għalek il-kontenuti tijaw e, inti ma taqbilx maħħom. Smajna u kol matul dan ismiħ il-fatt li inti kontra jkun hemm nazzjonalizzazzjoni minn ġdid tal-politika tal-agrikoltura u għalhekk jiena nista' mbassar li din il-politika ser ikkompli jkollha pis u prioritajiet fl-azzjoni tal-Unjoni Ewropea f'dak li xaqsam il-budget iżda jiena nistaqsik ukoll jekk inti jew le hekk donni fimt tiena meta weġibt qabel inti il-livell tal-finanzjar irrit jibqa u irrit jinżamm. Issu Lewandowski. Nirġab dwar il-koezjoni, iwa, li din hija non-paper, dokument mhux eżistenti dwar l-agrikoltura. Dan diġa nafuħ, dan huwa segwitu ta' tejjim, fejn xira u xreder tal-2002 il-proporzjon tal-agrikoltura naqas għal 33% u ser jonqos sal-2013. Jina għedt ukoll illi fżew oqsma partikolari tal-budget il-75 eh, koezjoni aħna rridu nieħdu konsiderazzjoni l-iżviluppi fid-dinja politika reali u l-laqat fl-istati membri bejn il-ministri fl-agrikoltura aħna rridu naraw ukoll il-laqat bejn il-bdiewa minn bosta pajjiżi. Dawn ifissru xi ħaġa li xhuma aktar minn 20, dan nifissru xi ħaġa għal pre-cooking tagħna u għan-nefqa tal-budget. L-aħħar kelim is-sur Eglin għal-minuta. Flexibility concerning the questions. Uh, Mr. Commissioner Designate, let me get back to the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 Bien, je vous remercie beaucoup. Grazie ħafna. Baqanna biss 3 minuti f'din is-sala. Ixtaqt allura l malar nirringrazzja lill kummissarju kandidat tal-li daħal għal dan l-eżerċizzju b'ħafna serjetà, b'ħafna ħila u tal-li wieġeb mod preċiż għal mistoqsijiet kollha. Ħafna sabar. Dinja ħaġa li naħseb il-membri kollha japprezzaw. Xaqt ukoll nirringrazzja lil membri kollha tal-Kumitat tal-Budget u tal-Kumitati Assoċjati tal-li ħarsu ir-regoli u żammew mal-ħin li kellhom allokat sur Lewandowski l-għajnik hawnhekk mixed feelings kien hemm xi eh, forsi eh, bejrax, forsi preferew li jkunu flokok u oħrajn, forsi dawk l-aktar żgħażagħ. Eh, jixtiequ forsi li minnaħa jimxu fuq l-eżempju tiegħek. Dak li laqatni f'dan l-iskambju għani ħafna li kanna l-lum wara l-ofsinar u li aħna rajna tajab li aħna qegħdin nbidlu s-sistema. U l-mistoqsijiet li saru lek saru lil xaħat illi eh, setaw koll eh, kun eh, kandidat għal pala komissarju tal-bidja għal politika reġjonali għal riċerka u l-izvilup għal politika esterna u ta' sigurta komuni u anke ta' trasport. Dan ifisser fil-fatt illi fit-trattat tal-Lisbona il-komissarju il tal-budget Fiħdan il kolleċ ovvjament eh, hemm kolleċ għax id-deċiżjoni kollettiva, dan għandu jkollu l-importanza l peace politiku li l-Ministru tal-Baġit jew tal-Finanzi jkollu fiħdan Gvern Nazzjonali. Sissa ma ma kienx il-każ, imhekk għandu jkun. Inti għatta drabi u aħna nifmu dan, għat illi inti għandek tqis il-għada politika u tkun realistiku u naqblu miegħek Iżda fl-istess waqt fl-Unjoni Ewropea jekk wieħed ikun realistiku biss ma jiġri xejn. Jean Monnet kellu eh, formulazzjoni sabiħa meta kien qed jgħid illi wieħed irid iqis il-fatti imma mhux il-fatalitajiet, m'hemmx fatalitajiet Ewropej. U rajna li l-iskambju li rajna mill-iskambju tal-lum li l-femittana qed jaqirbu lejn xulxin qed nasbu l-istess u hemm bżonn li nużaw bisħiħ setat il-ġdodda il-kontest ġdid ta' ċattat ta' Lisbona fil-waqt ovvjament inqisu l-qada politika Ewropea internazzjonali u l-qada ekonomika mingħajr ma naċċettaw il-fatalitajiet u nuru li aħna kreattivi fil-waqt li nagħmlu dan kollu. Grazzi ħafna Sur Lewandowski, nawguralek ħafna suċċess. Pour le reste.